Right, good, good morning uh, everybody. I apologize for the... Lodwa tajba li l-kulħat nixti uh, napologizza għal dawmin imma uh, tort um, tal-ferrovi, il uh, it-train li suppost kellu jaqbat il-President Trixej ġi kanċella, tiġifiri anka il-President Trixej ma jistax dan jaffetwa trenijiet u eh, il-kanċellazzjoni tagħhom. L-ewwel qabel kollox hemm l-adozzjoni tal-aġenda llum mela nista' nassumi li l agenda adottata, grazzi ħafna, u mbagħad eh, sfortunatament kolli nħabbar xi affarijiet dalodu um, workshop fuq il-direttiva dwar il-liġi tas sigurta fej SP wieħed ġe wieħed iva naf li um, dawn l-affarijiet dawn iż-żewġ laqat tagħna u l-oħra tiseħħu fl-istess ħin imma t-tieni laqa ila li kienet ippjanata u nixtieq inħeġġiġkom ħalli tattendu dan wara li id-dialogu jintem. Isfortunatament ma nistax nattendi dik il-laqa peress li eh, irrid jiena nattendi trialogu fuq il-governanza ekonomika. Short selling, Iva ħantikom il-feedback fuq il-trialogu ta' 28 ta' ġunju, il-Kummissjoni et għat ta' proposti ta' kompromess li għandhom zon jiġu analizzati mill-Kumitat, il-Kumitat u il-Rapporter eh, talbu l kummissjoni sabiex tressa formulazzjoni ġdida fuq kwistjonijiet oħrajn u għet eh, jistennew u kol il-feedback mill-Konsil fuq eh, xuħut minn dawn it-temi, iġifiri man tlaħaq lebda ftejm fuq ħafna kwestjonijiet prinċipali, specialment il-lok aid regol il-proibizjoni fuq CBS il-lazla opt-in għal-verżjoni tal-Kunsil vizavi il-verżjoni opt-out imresqa mill- komitat ikon u il-kwistjoni tal-setat. Eh, Issa il-plenarja u il-vot ħajsir fil-plenarja tal-ġemma d-dihla, għalek nistaw nadu għal-punt numru 3 fuq l-agenda tana u dialogu monetar mal-Bank Ċentrali Ewropo, l-aħħar dialogu monetarju mal-President seħ fil-23 ta' marzu u hemm data potenzjali għalla li jemmis ġifiri 19 ta' settembru. Għallek eh, aħna diġa kellna dokumenti, briefing eh, dwar l-austerita fiskali u eh, l-limitazzjonijiet monetari u aspetti asimetriċi fuq il-zona euro u il-konsekwenzi ta' dejn fil zona euro u dawn ġew imlestija mill-panel tana tal-esperti u ġew publikati fuq is-sit elettroniku minn sfortunatament minħabba kwistjonijiet oħra u li limitazzjonijiet ta' ħin ma nnexxilniex aħna niltaqgħu mal-esperti ma' ovvjament xejn mu qed ħafna milli insaqsu mistoqsijiet fuq dawn it-temi. U ovvjament intkom diġà irċevejtu il-lista ta' mistoqsijiet jiena se nipprova nejnkom eh, kemm nista sabiex naċċerta li eh, Eh, l-akbar numru ta' nies jresqu eh, il-mistoqsijiet tagħhom bil-limitazzjonijiet ta' ħin li jeżistu nafu li hemm affarijiet oħra dejjem palissa grazzi ħafna sur Trisher dejjem pjaċir li eh, tinaqat maħna għaw nek u vera nishtiq napolagġizza miak li Iva għadġilnik imma nishtiq nerġa' ningrazzjak. Grazzi ħafna, Sinjura Ċer, membri onorevoli, huwa pjaċir li qed hawnhekk nerġa' magħkom fil-Parlament u dim il-Kumitat eh, tagħkom għal mm, skambju regolari ta' femiet għal darbohra laqgħa tagħna qed isseħħ fi żmien meta deċiżjonijiet importanti qed jittieħdu u hemm xi deċiżjonijiet u wkoll ta' tasib partikolari il konklużjoni tal-proċedura leġislattiva fuq il-pakkett tal-governanza uh, ekonomiko. L-ewwel qabel kollox jiena nixtieq nilqa l-isforzi kontinwi tal-Parlament Ewropew tal-Kunsill sabiex dawn javġinaw eh, bazi komuna fuq il-pakket tal-governanza ekonomika kif tafu aħna xtaqna li l-Kunsill Ewropew tal-24 ta' ġinju li eh, dan jati sinjal eh, ta' ftuħ l-Parlament memx ftejm hemm il-maġġoranza kwalifikata imma bil-kontra iż-żona euro għandha bżonn il-governanza il ekonomika b'saħħitha u ambizzjuża. Il-kriżi qed turi wkoll il-politiki minn bajzi tajba kem jistaw jaffetwaw il-sistema, għalek importanti li jahna naslu għal-ftejm li huwa ambizzjuż. Eh, f'din is-sitwazzjoni attwali ftejm dan uh, vera nishtiqu li isir l-qawħ dan il-pass għalli bekk nistaw nġbdu il-lezzjonijiet it-tajbin mill-krizi. Issa nishtiq jien għandur għal l-izviluppi ekonomiċi u menotari fiż-żona għawr. First, since our previous meeting in March. Mill-laqal eh, mill ħar laqa li kellna f'Marzu aħna ħadna direzzjoni partikolari. Sinjura Cher, issa din f'perjodu eh, partikolari il-Konsilli Mis ta' Governanza se jseħħ fis-7 ta' Lulju. Ma tkomx intkom tinterpretaw daw l-affarijiet fid-dawl tal-politika tagħna monetarja tal-fut tur. Mela informazzjoni, aġġornament. Aggiorna, Iva, il-momentum eh, pozittiv eh, ta' attività ekonomika fi zona ora nistennew li jkun hemm twesih tal-ekonomija dinja kif ukoll żieda eh, fit-talba domestika mill-settur privat bħala l-affarijiet li se jixpurnaw il-tkabbir ekonomika fi zona euro. Mela, id-bassir makroekonomiċi dawn jikonformaw mal-evalwazzjoni huma qed jantiċipaw li l-ekonomija se tikber bejn 1.5% sa 2.3% eh, għal l-2011 u bejn 0.6% u 2.8% għal 2012. Fil-fema tagħna ir-riski eh, ta' dan il-bassir jibqgħu ibbilanċjati b'mod wiesa fil-kuntesta inċertezza għawija. U aħna wkoll qed naraw li hemm pressjoni li qed titlaq eh, fuq il-prezzijiet speċjalment fi stadji bikrin tal-proċess ta' produzzjoni. L-inflazzjoni fiż-żona euro kienet ta' 2.7% fi Mejju wara 2.8% fi April. Ir-rati ta' inflazzjoni li kellna f'dawn l-aħħar xhur qed jirreflettu il-prezzijiet ola tal-enerġija u tal-komoditajiet. Mela fil-futur qarib l-inflazzjoni mistennija li tibqa' eh, il-fuq mill-2 fil-mija minħabba il-prezzijiet tal-enerġija u komoditajiet. Il-ħaddima tal-sistema euro qed ibassru l-inflazzjoni bejn 2.5% sa 2.7% għal-2011 u 1.1 u 2.3% għal-2012. Importanti li dawn ir-ratio ta' inflazzjoni ma' fissrux li se jkun effetti waqt second round jkun hemm iktar salari eh, permezz ta' salari olin u price setting u tajjeb li ma jkunx hemm pressjoni ta' inflazzjoni. Ir-riski fi meda eh, asira ta' żmien dawn eh, se jkomplu jkunu minimi u t-taxxi e, e, e, indiretti kif ukoll il-prezzijiet amministrativi jistgħu forsi jkomplu jitkatru sabiex naqsu dejn fil-budgets u għalhekk ukoll l-utilizzazzjoni tal-kapaċità li din qed tistiet tfisser li se jkun hemm iktar pressjoni il fuq prezzijiet fuq it-prezzijiet domestiċi qed naraw ukoll li jista' jkun l-irkupru fl-istess waqt se jkollna likwidità monetarja ħalli bekk nistgħu nakkomodaw il-prezzijiet il-pressjonijiet fuq il-prezzijiet aħna wkoll konxi li um, dawn l-istennijiet tal-inflazzjoni jibqgħu jikkonformaw mal-antana li nżommu r-rati ta' inflazzjoni taħt imma viċin 2% fuq um, um, e, nofs iż-żmien. Mela f'dan l isfunt il-Konsil eh, Governativ dan iżid il-rat ta' interess tal-ACB eh, bi 25 punti eh, bażiċi f'April sabiex jemendaw il-politika monetarja u minħabba ir-riski upside fl-istabilità tal-prezzijiet. Kif diġa għet eh, u ir-rati baqgħu l-istess u kif mill-aħħar kunsill tal-governanti aħna t naraw li eh, riski dawn qed jonqsu u iva imma se nkomplu aħna nevalwaw dawn e, e, din is-sitwazzjoni għalli bekk nkun nistgħu nieħdu azzjoni ta' malar jekk ikun hemm iktar żviluppi fil-prezzijiet u iktar pressjonijiet ta' inflazzjoni. U dwar il-miżuri mhux standard fil-bidu ta' dan ix-xar il-Kunsill dan id-deċida li jizom e, ir-rati fissi tal-proċeduri tal-talba. tal proċeduri tal talba bil-operazzjonijiet ta' rifinanzjament sal l-ewwel sitt xhur tal-2011. Mela, il-Riserva Federali tal-Istati Uniti ma tistax tbiddel ir-rati tal-interess tagħha skont il-kundizzjonijiet ekonomiċi speċifiċi fl-istati individwali tal-Istati Uniti u li aħna jkollna rata tal-politika għaż-żona euro kollha kemm dan ma jfissirx li se ninjoraw diversità fil- u differenzi fil-kondizzjonijiet finanzjarji minn mindu bdiet il-kriżi finanzjarja il-Bank Ċentrali Ewropew adotta għadd ta' miżuri mhux standardizzati sabiex biex dan iħaddan kemm jista' jkun il-ħidma minnajr xkil tal-politika monetarja fiż-żona euro. L-isfidi l-prinċipali li ftit pajjiżi fiż-żona euro qed jiffaċċjaw Mm, ta' spiss huma minħabba l-fatt li xi gvernijiet mhux qed iwettqu xi politiċi bi bażi soda mhux qed jimplementaw ir-riformi li se jkunu ta' benefiċċju għal ċittadini u l-pubbliku Ewropew kollu kemm hu. Importanti li dawk il-pajjiżi fiż-żona euro jaqdu r-responsabiltajiet tagħhom fuq livell nazzjonali ġifiri eh, responsabilitajiet li joħorġu mill-partiċipazzjoni tagħhom fiż-żona euro. Esperjenzi reċenti ta' konsolidazzjoni fiskali juru il-benefiċċji fit-tul dwar li li jinnaqsu l-izbilanċi fiskali eh, ta' daqs partikolari Tlet tliet raġunijiet eh, illa la konsolidazzjoni fiskali eh, ta' beneficju taħt ċirkustanzi attwali. Flimkien ma' riformi strutturali, il-konsolidazzjoni promuovi it-kabbir fittu li ġifiri dan u l-ewwel punt, u mbagħad it-tieni punt għal dawk l-ekonomiji biż bilanċi kbar fiskali il-konsolidazzjoni importanti sabiex eh, titkattar il-fiduċa u l-ekonomi tikolla il-buffers li jinħolqu sabiex wieħed jista jaħdem fuq ġrajiet mhux mistennija. U għal din ir-raġuni negozjati għadni palissa fuq il-pakket ta' governanza dawn għandhom jaslu għal riżultat ambizjus u ili nisħaq li uh, Eh, il- aħna iva naqblu ħafna mal-Parlament Ewropew imma aħna għanna bżonn namlu qabża kbira fil-governanza ekonomika permezz tal-pakket leġislattiv li qed jiġi diskuss palissa. Issa nixtieq nfakkarkom dwar żewġ punti. M'għandniex aħna eh, naċċettaw biss patta stabilità u tkabbir iktar b'saħħtu aħna irridu inwaqfu eh, jekk ikun hemm xi infiq żejjed u rridu nagħmlu dan f'mument bikri. U irrid ikun hemm ukoll sanzjonijiet li jiġu mwettqa fil-ħin propizju. U aħna nistgħu ukoll nieħdu benefiċċju minn eh, afas. uh, dwar l-izbilanċi makroekonomiċi dan għandu jkun ambizzjuż ħalli dan jista' jar jekk ikun hemm xi żbilanċi f'mumenti bikrin u mbagħad dawn l-affarijiet jiġu korreġuti fil-moment tajjeb. U eh, jekk hemm pajjiżi li qed ikunu ta' riskju għal pajjiżi oħrajn fiż-żona euro minħabba telf kompetitiv Tif eh, eċessiv u persistenti, aħna għanna bżon nifukaw fuq dawn il-pajizi. Issa, dwar id-dejn sovran u l-izviluppi kif tafu fuq il-level ta' zona euro, aħna nistaw naraw li konsultazzjoni fiskali palissa għaddeja f'ħafna pajizi u skont il- id-basir tal-2011 eh, tal-rebija tal kummissjoni Ewropea Skont dan id-bassir il-deficit se jinżel eh, għal 3.5% sal-2012. Dan il-punt jħedġiġna ħafna speċjalment jekk inqablu l-affarijiet mal-livelli internazzjonali u kol għal din is-sena il-deficit fiskali fiż-żona euro inqas minn nofs eh, dak li hemm fil-Stati Uniti u l-Ġappun. Madana kollu pajjiżi partikolari fiż-żona euro bħalissa qed jagħtu wiċċhom ma' dejn oli kif ukoll deficit deficit eh, oli. Il-Bank Ċentrali Ewropew dejjem qal biċar li l-aħjar mod kif wieħed jista' ilaħħaq mal-pożizzjoni ta' dejn sovran attwali permezz ta' implementazzjoni ta' konsolidazzjoni fiskali disciplinata u determinata kif ukoll riforma strutturali u aġenda dwar dan sabiex il-tkabbir f'nofs iż-żmien jiġi promoss għal dawk il-pajjiżi fi żona euro irrid ikun hemm ukoll implementazzjoni tal-programm Unjoni Ewropea IMF ħalli bekk il-pajizi kun jistaw jerġaw kollam situazzjoni ekonomika soda. U eh, din it-talba eh, ġiet imtinija mill-Kunsill Ewropew eh, u huma talbu mod urġenti l-awtoritajiet nazzjonali u mhux biss tal-Greċja sabiex ikomplu jimplementaw il miżuri ta' ġastament u li il-pajis jirder jitpoġġa fuq it-triq sostenibbli dwar l-azzjoni fuq id-dejn nixtieq nfakkarkom dak li jett kemm bil darba fuq din il-kwistjoni fis-sem il-Kunsill eh, Governattiv aħna nixtiequ nagħtu parir konta kull dawk il-konċetti kollha li mhumiex volontarji li huma affarijiet obbligaturi u jekollu elementi bħal dawn u aħna nixtiequ nitolbu li intkom tevitaw Rajt l-krediti jew inkella default, eh, selection jew inkella default. Nixtieq nżid hawnhekk li xi kultant niġi sorpris minħabba li jem eh, opinjoni limitata dwar l-involviment ta' settur privat irridu aħna niftakru li l-kapital privat jiġi użat kull darba li nużaw il jow nażlu triq tal-privatizzazzjoni u nafu li din ħaġa għandat bżonn tiġi imħeġġa eh, u speċjalment fil-kas tal-Greċja dan huwa mod effettiv kif aħna nistgħu nużaw il-kapital privat u il-konsekwenzi huma pożittivi mhux biss fuq il-finanzjament tal-pajjiż imma wkoll dak li għandu x'jaqsam mal-effetti strutturali pożittivi fuq it-kabbir u l-impjieg. L-aħħar punt tiegħi l-involviment tas-settur privat eh, ovvjament u l-għanu naraw li kulħadd jerġa' immur għal finanzjament tas suq tas settur privat spontanju. Grazie ħafna l-attenzjoni tagħkom. Thank you very much indeed. We'll now move forward. Grazzi ħafna. Issa ngħaddu għal ħin mistoqsijiet u nixtieq infakkarkom sabiex ma saqsux mistoqsijiet ikkomplikati wisq jekk ħassaqsu mistoqsijiet twal wis, nista' jew naqtalkom il-mikrofonu jew nkella l-kollegi ma jkollhomx l-opportunità li jisaqsu mistoqsijhom ukoll jew nkella il-President ma jweġibkomx. Jiġifieri naħseb l-aħjar ħaġa hija li saqsu mistoqsijiet ċari u qosra ħalli dan ikun jista' jaħdem għall benefiċċju ta' kulħadd u Naddu għal mistoqsija. Grazzi ħafna qabel ma nistaqsi l-ewwel mistoqsija jiena nixtieq l-ewwel nett nirringrazzja ħafna lilek u ngħidlek prost ukoll tal-premju Karl Heinz li talek jiena naħseb li vera dan huwa premju importanti u fissem il-partit tal-IPP jiena nifraħlek. Issa f'dak l għandu x'jaqsam mill-parteċipazzjoni tas settur privat, inti kif tista' tanalizza forsi daqxajk ta' fid-dettall il-proposta tal-Gvern Franċiż dwar il-parteċipazzjoni tas settur privat u jiena hawnhekk interessawni żewġ kwistjonijiet mod partikolari, Sur President. L-ewwel net inti tilċarċivejt feedback dwar ir-reazzjoni tal-aġenziji tar-rating fuq eh, id-dettalji daqsxejn tar tekniċi minħabba li dan huwa punt importanti ħafna f'dan kollu. Wolfgang Schäuble l-bira f'Berlin tkellem fuq dan u eh, tkellem fuq ir-rating agencies u l-fatt li ċertu restrizzjoni tridu jkunu implementati iżda jekk aħna naraw li pereżempju il-ħaddiema ta' kien kienet jiktbu fil-New York Times illi dawn il-tibdil um, tal-iskadenzi fil-fat wasluna ċertu tassi. It-tieni mistoqsija hija din il-proposta ta' parteċipazzjoni tas settur privat ma tmurx kontra il-sib ta' mol hazard minħabba illi jista' jkun li da jkun hemm pis proporzjonat u l-aħħar ħaġa wieħed ma jistax jikkonkludi wkoll li fil-ġejjini jista' jkun hemm iktar dejn minħabba li nħolqod din il-preċedenza ningrazzja. Thank you, thank you very much indeed. Uh, if I may, thank you very much for your very Grazzi ħafna, nixtri ringrazzjak ta' dawn il-klim ġentili illi imis l-qalbi wanka l-istituzzjoni ma klim importanti ħafna. Jena nixtieq ngħid illi għall konsil ta' Tmexxija tal-Bank Ċentrali Ewropew din kwestjoni illi aħna fil-fatt nixtiequ niċċekkju nixtiequ nanalizzaw il-parteċipazzjoni volontarja ta' settur privat Din hija dejjem responsabilità tal-gvernijiet nazzjonali, aħna naturalment din analizzaw dan kollu mill-qrib kif qed tilkom aħna għandna l-pariri tagħna x'nistgħu nagħtu ġifieri illi ħadd m'għandu jibda jimplementa operazzjonijiet mandatorji, iżda naturalment din hija dejjem responsabilità tal-gvernijiet. Għalissa aħna għadna m'għandniex pożizzjoni min-naħa tal-gvernijiet illi stajna nanalizzaw u nista' ngħidlek illi għalissa aħna din noqogħdu attenti ħafna din insegwu dak li qed jiġri, però ma nistax intik opinjoni ċara junkella parir dwar dak illi jgħat jiġri bħalissa u naf li hemm ċertu kwistjonijiet li bħalissa qed ikunu analizzati, inkluż xi ftit kunċetti dwar in-natura ta' dan il-kunċett li qed ikun propost il-PSR. Jiena nasib li importanti ħafna u li nagħmlu referenza għat 28 ta' Novembru għal ftajim li kien stipulat dakinhar bejn il-membri tal-grupp Euro huma għamlu għamlu għacċara xinja l-opinjoni tagħhom dwar il-parteċipazzjoni tas-settur privat. Dan huwa dokument importanti ħafna illi kien publikat bħala annes ukoll għall-istqarrija tal-kapijiet tal-istat u gvernijiet wara din il-laqgħa ta' 28 ta' Novembru u f'dan il-ftehim jgħat jingħad biċ-ċar illi hemm bosta każijiet differenti kif huwa l-każ anka fuq il-livell globali bil-Fond Monetarju Internazzjonali li aħna naħsbu li jekk aħna nbidlu ċertu affarijiet jista' jkun illi jirnexxilna ikollna finanzjament spontanju u minnaħat is-settur privat dan huwa dak illi ġara fuq livell globali u koll li kien hemm dan il-finanzjament spontanju tas-suq ġifiri ma kienx hemm daqshekk sfurzar f'dak l-industrija qasam ristrutturar tas-suq. Naturalment f'ċertu każijiet nasab stajna naraw ukoll li fil kastal tal komunità internazzjonali tara fil-fatt il-komunità għarfet li fċertu każijiet dan mhuwiex possibbli, però jina nishtiq nirreferikom għal ftejim u għall istqarrija tal-Grupp Euro fit-28 ta' 28 ta' Novembru. Grazie. Grazie ħafna sa' Edward fis-7 Grupp SND. Tisliet lilek, Sur Trichet. U l-kollega tiegħi mill-partit ħaj ħajfraħlek iktar minnaħa tal-partit tagħna. Issa dwar l-Unjoni Ewropea u l ta' kif qed jippruvaw jieħdu ssib il-kriżi, aħna ppruvajna nimprovizzaw minħabba li ma kellniex pjan. Aħna konna kritikati ħafna wkoll minħabba li dan kien rimedju li wasal tard wis U jekk issa jkollna nerġgħu nibdew mill-ġdid minħabba li l-ġimgħa d-dieħla aħna ħanivvotaw fuq il-pakkett ta' tmixxija ekonomika li suppost ħajjejna sabiex nigwidaw il-politika ekonomika tagħna fil-ġejjini. X'nistgħu nagħmlu issa li ġara dan minħabba li aħna m'aħniex nifukaw biss fuq il-prevenzjoni tal-kriżi minħabba li dan diġà ftemna dwaru mhux daqshekk diffiċli. Iżda minħabba illi għandna noqqas ta' idejat li jistgħu waslu kabbir illi huma bbażati biss fuq il-konsolidazzjoni fiskali, però aħna nafu illi f'ħafna pajjiżi oħrajn dan ikkumpanjat minn rati ta' interess iktar baxxi u nuqqas tnaqqis fil-valur tal-munita nirrizzja. Grazzi ħafna. Iva, jina naqbel miak, kunti inti qed tiffoka l-mistoqsija tiegħek fuq il-ġestjoni tal-kriżi mux fuq il-prevenzjoni tal-kriżi. Iżda l-prevenzjoni tal-kriżi hija importanti ħafna u hija l-aħjar lezzjoni li aħna nistgħu nitalmu fil-fatt mill-kriżi illi għadna kemm għaddejna u għadna tnaddu minna aħna nafu li rridu nsaħħu Is-sistema tagħna dak li kien diskuż dan l-aħħar il-kolna fuq u aħna naqblu mal-Parlament li rridu nifukaw iktar fuq il-prevenzjoni tal-kriżi u nafu li fis-sena 2004-2005 kien hemm pajjiżi kbar u ewlenin li kienu favur il-fatt li aħna nandajfu il-patt ta' stabilità tkabbir illi aħna nżarmaw l-element prinċipali ta' dan il-patt u kien hemm bosta ekonomisti wkoll li appoġġjaw din l-opinjoni minħabba l-patt ta' stabilità u kabir kien mitqis bħala daqsxejn strett iżejjed. Iżda naturalment is-sorveljanza tal-politika fiskali flimkien mal-patt ta' stabilità u tkabbir huma importanti ħafna aħna nafu li rridu nsegwu l-unit labor costs, l-indikaturi kompetittivi u nuqas u nuqqas ta' bilanċ li jkollna. U aħna nafu li issa dan huwa aċċettat bil-benefiċċji tal-kriżi, però nafu illi il-politika fiskali nuqqas tal-kompetittività fil-fatt huma problema sa dak li għandix x'jaqsam il-ġestjoni tal-kriżi intom tafu illi aħna provajna inħedġu iktar flessibilta. U aħna qegħdin nitolbu wkoll għal din il-bidla li għandha tkun kemm tista' tkun solida u kredibbli minħabba illi ir-regoli ta' din il-logħba huma li jkollna aktar fiduċja u l-fiduċja hija xi ħaġa astratta trid fiduċja tal-investituri, tal-ċittadini tiegħek u ta' dawk li qegħdin nifadlu jippruvaw jagħmlu investiment. Dan jiddependi ħafna fuq il-pożizzjoni tal-pajjiż mhux biss dak li għandu xi qasam riformi strutturali. U iżda riformi oħrajn kollha li jistgħu jsaħħu l-potenzjal ta' tkabbir ekonomiku u f'dak li nixaqsam l-istrumenti l-oħrajn illi kienu maħluqa biex nagħmlu ġestjoni tal-kriżi, aħna ntolbu għal kemm jista' jkun eh, flessibilità. Nafru naturalment, iżda xi kultant id-deċiżjonijiet iridu jittieħdu mill-istituzzjonijiet li għandhom il-kompetenza issa. Naddu għal Silvi fisem l Grazzi ħafna sur President għandi kumment minħabba li jiena dan l-aħħar kont sorpriża wara li smajt id-diskussjoni fuq tmexxija fuq paketta t-mxija ekonomika u diskussjonijiet simili, jiena għandi l-impressjoni li hemm regoli li forsi mhumiex miktuba l istati membri li huma importanti ħafna u mbagħad hemm regoli li huma miktuba illi jisna ċertu problemi sabiex nirrispettaw u nħarsu dawn ir-regoli. Jiena meta tqed mas-Sur Barnier konna jedna li kull bandira Ewropea marbuta ma' dan ma' dawn il-ħatfriet naħseb li dan huwa ksu kontra it-trattat. Issa dwar ir-regoli li huma miktuba dawn huma ir-regoli fil-fatt li ma tantx ikunu rrispettati daqshekk u minħabba dak li inti qed tinna dalodu Jina nix nejt li huwa veru li aħna għanna bżon ta' ktar eh, mekkanizmi automatiċi u kontet naħseb u nixtri saqsik: jekk aħna ma jkollniex dawn it-tip ta' eh, regoli, forsi aħjar nħallu l-pat kif inhu minħabba illi bejn il-quantum leap u dawn is-servizzi jiena nippreferi quantum leap. Grazzi ħafna tal kummenti tiegħek u tal-mistoqsija tiegħek issa dwar l-indipendenza tal Bank Ċentrali Ewropew. Inti tista' tara b'ċar li aħna edna li aħna indipendenti, mniex ħanqot indiqek bid-dettalji, iżda meta l-kapijiet tal-istat u tal-gvernijiet tal-Buna sabiex aħna innaqsu r-rati tal-interess fis-sena 2004 aħna edna le li ma rridux nagħmlu għadin, forsi tiftakru li kien hemm 2% rata tal-interess u fl-Istati Uniti rata kienet ta' 1% u aħna għedna l ma nixtux innaqsu l-rata tal-interess. Il-talba waslet ilna mitlet l-iktar pajjiżi importanti fil-qalba tal-Unjoni Ewropea. Aħna Mbagħad f'Diċembru s-sena 2005 naqqasna r-rata tal-interess minkejja li kien hemm ħafna pajjiżi kien qed jipprotestaw fuq livell pubbliku. U nista' semmilek ħafna eżempju oħrajn biex nurik kemm aħna determinati nkunu dipendenti inkluż il-konflitt li aħna kellna fis-sena 2004-2005. U l-Kummissjoni flimkien mal ma l-Stati membri xtaqu fil-fat iżarmaw il-patt stabilta u tkabbir aħna imħazbin, aħna konna mħazbin ħafna fuq dak li kienet jiġri dakinhar. U fil-fatt kien serju ħafna wkoll anke f'dak li għandu x'jaqsam l-ispirtu mhux biss li t-trenin t-semmejt. Issa dwar il-negozjati li bħalissa u maddejjin, jina Ma sanċ għandi pariri x'nofri minn ħatijaj minnħabba l-Parlament diġà esprima il-pożizzjoni tiegħu. Jiena konvint li l-Parlament jgħat jissegwu linja politika tajba jena naħseb li l-istorja skur li wassal għas sentenza tagħna l-koll u skur li dan il-ġudizzju ħajkun stret ħafna u jgħidu li aħna konna dajfa ħafna, pero naturalment il-kriżi dinija qiegħda turi illi aħna għandna numru ta' eh, nuqqasijiet u aħna maħniex għadin nirranġawom kif suppost u naturalment din hija responsabilità kbira ħafna rridu nġorru fuq spallejna. Nafu li hemm tensjonijiet bejn it-ħassib nazzjonali u dawk Ewropej. Aħna istituzzjoni Ewropea, anke intom istituzzjoni Ewropea, ġifiri ma naħsibx li għadha sek surpriża li aħna din nitkellmu dwar dan is-suġġett u aħna dejjem għedna u naħseb li l-Parlament jista' jaqbel illi minħabba it-trattat illi għanna bħalissa minħabba li aħna maħniex ħanibdlu dan it-trattat bit-trattat li għanna ħna għanna nipruvaw insaħħu l-patt ta' stabilità u tkabbir. Issa li għattilkom ta' nasib li ma jkunx ġust li ngħidilkom li il-mod ta' kif qed jimxu l-affarijiet bħalissa dan mhux da sek tajjeb da skemm sibna, aħna żidna il plessu ta' kompetittivita li huwa pilastru importanti ħafna ma nistax ngħid li ma sar l'ebda progress. Però li nqablu dan Ma dak li suppost aħna qed nistennew li jkun konklus nittama li fil-fatt aħna nkunu nistgħu naslu għal soluzzjoni aħjar minn dik li qed tkun proposta bħalissa. Grazzi ħafna sa fisem li sijar għandna lil-kej. Grazzi ħafna l ewwel jiena nixtieq ngħid proset lis sur President tal-mod ta' kif huwa mexxa l-Bank Ċentrali Ewropew minkejja l-problemi tal-kriżi fl-Ewropa u kriżi internazzjonali finanzjarja. Jiena naħseb li minkejja din il-problema tad dejn ta' ċertu eh, pajjiżi u dejn fiż-żona euro naħseb li aħna xorta waħda irnexxielna nibqgħu fuq sqajna u għal din raġuni nixtaq nirringrazzjak mod partikolari. Issa meta inħares għalli l ġejjini nafu li kellna ħafna rapporti illi qalu illi ċina naqset l-allokazzjoni tal-budget u qed tippreferi tivvesti f'bonds u aħna nafu illi Din hija riflessjoni fil-fatt fil-munita meta aħna konna eh, rajna l-każ tal-Istati Uniti illi waslu għal um, għal tnaqqis iktar l-isfel mill mill-livelli fundamentali, inti taħseb li di soluzzjoni bħal din tista, issib toffri soluzzjoni għal dan il-problema ta' dejn li għanna palissa fl-Europa. Grazzi ħafna Iva, jena naħseb li din hija kwistjoni importanti ħafna ħafna, jena naħseb li palissa qegħdin ngħixu f'dinja fejn hemm bosta problemi u l-investituri privati l-ħin kollu qegħdin janalizzaw u jaraw fiex jistgħu jinvestu l-aħjar. U Kif taf aħna fil-Bank Ċentrali Ewropew qatt ma nedejna l-ebda kampanja globali favur investituri li għandhom jinvestu fl-euro, aħna dejjem isna li din hija xi ħaġa li għandha tkun deċiża fuq bażi deċentralizzata mill-investituri nfushom. U jiena nixtieq napprezza ngħid li napprezza ħafna dak li qed inti ġifieri illi aħna għandna fiduċja illi espressa b'mod espliċitu anka fl-euro minħabba illi l-euro u żona euro l-paradoss li hemm marbutin ma' din il-munita ma' żona euro huwa li aħna għandna ċertu problemi ma' nix noqogħdu bidejna fuq żana meta nħabtu biex ma' dawn il-problemi tal-gvernijiet u tal-munita iżda jekk intom tħarsu lejn dan mill-perspettiva tal-Unjoni Ewropea tal-żona Ewro fuq il-livell ġenerali aħna nafu li għandna il-kontijiet li ma pjuttost bilanċati għandna dan il-deficit tal-finanzi pubbliċi li huwa in-nofs ta' dejn li għandhom l-ekonomiji industrializzati għandna rata ta' tkabbir illi kien ikkonfermat illi kien qed kun dejjem iktar milli aħna konna qegħdin imbassru, jiena nixtieq nfakkarkom għall-aħħar stqarrija ta' introduzzjoni tal-tbassir tagħna f'dak li għandu x'jaqsam ir-rati ta' tkabbir li kienu żdiedu bi tlieta fil-mija u aħna konna sorpriżi ħafna minħabba li konna qegħdin nissinew rata ħafna iktar baxxa naturalment il-munita xorta waħda żammet soda f'dan l-aħħar 12 is-sena brata ta' inflazzjoni inqas mit fil-mija. Naturalment dan huwa validu għaż-żona euro kollha kemm u kif tafu dan ir-riżultat huwa riżultat illi jista' jkun fil-fatt eh, prodott minn min mid-żona mill pajzi taż-żona ewra, Naturalment dan huwa wieħed mill-għanijiet prinċipali tagħna. Jiena mhix ħan ikkommenta fuq iċ-Ċina b'mod partikolari minħabba li huma bla dubju ta' xejn żgur li qegħdin jippruvaw jaraw kif l-aħjar huma jistgħu imexxu l-investimenti tagħhom u aħna inħarsu lejn iċ-Ċina bl-istess mod ta' kif aħna nħarsu lejn l-investituri l-oħrajn kollha. Grazzi. On behalf of the great Fissem il-ħodor, Filip. L-ħodwa tajba, President, jina se nirriferi għall-likwidità, solvenza, il-problema tal-Greċja miex waħda ta' solvenza, issa ta' likwidità nistgħu ngħidu. Mervin Kings, kollega tiegħek, qed jgħid il-kontrarju l ra ma nafx jekk intom bejnietkom iddiskutewx dan il-punt bħala sistema ta' panek ċentrali, ma nafx iżda il-problema griga hija kustjena ta' solvenza. Jiġifieri x'qed iwassal sabiex inti eh, tajt il pajjiż huwa insolventi jekk dana mhux il-każ tal-Greċja. Kif tista' allura tispjega r-rati ta' interess illi Greċja ħassa jkollha tħallas jekk tmur lura swieq? Dana kollu mhux tirreġġi. Is-settur privat qed ikollu rati ta' interess li għandu wkoll eh, premium ta' riskju li inti tajt li mhux riskju. U allura l-affer ta' dejjin mill-settur pubblika s-settur privat Ġifiri, dana kollu għet imur lejn kredituri privati, mux għet nifem dana kollu, mkun sustenza bej dak li għettajt inti u bej dak li għet naraw ta' sew fil-realta. Forsi jististatina kjarifikator dan il-punt, grazzi. Qabel xejn nishtiq najt li suċċesta bidla tider milli naraw fiduċa mill-ġdid. Bekk nistgħu aħna nkejlu il suċċess Wieħed jista' jgħid illi ntlaħaq suċċess fuq livell dinji meta is swieq minnu fih l-investituri wkoll imorru lura għaliex tassew iħossu li reġaw għandhom il-fiduċja. Il-fiduċja ma tiġix ġenerata jkun hemm dibattitu jekk aħni xedin nittrattaw situazzjoni ta' likwidità jew ta' solvenza, jew insolvenza. Meta aħna ħloqna l-ewwel pjan tajnuna l Greċja, dan ġi deċiż fuq livell internazzjonali, fuq deċiżjoni tal-livell internazzjonali. U allura jekk aħna nżommu għaddej dan id-dibattitu fuq din il-kwistjoni, maħniex qegħdin nippromovu s-suċċess. Huwa fl-interess tagħna lkoll li dana kollu ikun ta' suċċess fl-interess tal-Greċja, tal-pajjiżi ġirin tagħha mhux biss dawk eh, Ewropej u fi żona Ewro, iżda il ġirin il-pajjiżi ġirien kollha tal-Unjoni Ewropea. U għalhekk jiena eh, ninkoraġġikom biex tikkonsidraw dana kollu bħala dibattitu serju tamaw li d-dibattitu jista jitkompla b'inqas kontroversi u meta niġu għal relazzjonijiet ma' settur privat. Eh, l-affarijiet huma kemm xejn aktar komplessi milli forsi tista' taħseb. Jekk ir-rati ta' interess ikunu fil-livelli huma issa, dana minħabba situazzjoni fejn hemm impenn għal ċertu operazzjonijiet minħabba l-biża ta' telf ta' flus jew inkella dawn kienu qegħdin jittrattaw spekulazzjoni pura biex bekk jagħmlu l-flus minn xi default u allura Is-sitwazzjoni ta' settur privat issa huwa kemm xejn aktar kompless milli kien pereżempju 20 sena ilu għandek eh, l-interessi fuq eh, żmien twil, fuq żmien medju, jekk il-linja unilaterali se tkun illi aħna nikkastigaw eh, u fejn aħna forsi nikkastigaw dak il- li jiġri fuq żmien twil, allura wieħed imbagħad jista' jgħid illi wieħed jikkastiga dawk li qegħdin jispekulaw. U allura nħoss illi dina mhix qed tqis il-komplessitajiet tas-swieq moderni U għalek eh, jina nħedġiġkom biex kunu sodi, jizomu sodi kem jista' jkun, għalix jirtu kun hemm tibdil għal-pajjiż eh, din għandha tkun l-ewwel priorità. U ċar li fil-pajjiżi kollha illi għandhom programmi ta' tibdil eh, kredibli ifisser illi dan għandu jikkonvinċi l-investituri, dawk li jfadlu, l-osservaturi, u għandu jkun ukoll programm illi kollu l-appoġġ mill pajjiżi innifsu. Kina referejt għal fatt illi hemm bżonn eh, laqda f'sitwazzjoni fejn il-ġejjini ta' pajjiż huwa friskju allura wieħed irid jżomm determinat fl-azzjoni tiegħu fil-kas tal-Greċja il-pjan ta' tibdil huwa element importanti. Mbagħad kundizzjoni oħra hija li jkun hemm privatizzazzjoni din hija ħaġa importanti għal Greċja. Jiena tkellim dwar dan il-punt fil-introduzzjoni tiegħu tiegħi il-Greċja paragun ma' pajjiżi oħra għandha element attiv jiġifieri tista tkattar flus eh, privati minn privatizzazzjoni fuq skala kbira. Il-proġett fiħdan il-programm ta' ristrutturar huwa ta' madwar 50 biljun euro u dan huwa ammont konsiderevoli. Iżda, nikkonkludi billi ngħid illi huwa fl-interess tal-poplu Grek, tan-nazzjon kollu kemm hu illi kollu tkabbir fuq żmien twil Umbat, fi żmien medju qasir joħolqu l-impjiegi u dan huwa fl-interess tal-komunità internazzjonali, internazzjonali. Ġifieri anki mhux biss għall-Ewropa iżda wkoll għal komplement tad-dinja biex bekk il-fiduċja terġa' ssib saqajja. U biex bekk il-koll kemm aħna naraw illi għandna sem xnatu dan il-proċess kollu. Grazzi ħafna. Fissem il-gwe. Għanna il-kollega li jmiss.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 Naħseb illi eżawri xejna kull tip ta' mistoqsija li wieħed jista' jsaqsi. Iżda jiena nixtieq insaqsikom dwar l-iżvilupp tal-dejn statali sal greċja l-Portugal u Spanja qegħdin fir-reġim ta' protezzjoni. U l-Greċja Jgħat jingħad li l-Greċja mhux għat toqgħod attenta u dawn il-miżuri, però jiena nixtieq insaqsik dwar dak li qed jingħad bħalissa fil-mezzi tax-xandir fil-Portugal u l-Irlanda, jien qed naqra li l-Portugal u l-Irlanda fil-fatt qegħdin jinsabu bħalissa f'sitwazzjoni ta' riċessjoni illi qegħdin waslu għal fatt li hemm bżonn ta' iktar kreditu jiena nafxinija x'inhija s-sitwazzjoni fil-Greċja u man għandu tort. Però dan ma nafux dwar il-Portugal u l-Irlanda. U għal din raġuni ħansaqsi din il-mistoqsija meta aħna ħanaslu għal dawn il-sitwazzjoni għal din is-sitwazzjoni bħal tal-Greċja fejn huwa maħsub li jkun l-aħjar li jkun hemm l-kontribut minnaħa tal-settur privat. Ftak li għandu xaqsam l-interessi, ma jistax jisir ħaġa ġifiri jekk l-isma jistaw fil-fat jinżommu kif huma aħna nistgħu nastaw xi bidla tar-rata tal-interess forsi. And so on the, on your very important question. Kommenti dwar din mistoqsija importanti ħafna minn naħa tiegħek l-ewwel nett dak li aħna nsejħu s-sorita illum hija korrezzjoni. F'ħafna drabi kolli ngħid ta' evoluzzjoni fil-passat. Evoluzzjonijiet li ma kinux raġonevoli u dawna stajna il-għajnilhom. Ma xtaqx indejjaqkom b'wis ċifri iżda il-medja fit kabbir tal-unit labor cost fit tliet pajjiżi li inti semmejt kienet ikbar minn dak li nsibu fiż-żona euro kollu kemm mi. Jien iddu l-eżempju ta' pagiet fis-settur privat bl-istess munita bl-euro l-istess spejjeż fuq livell internazzjonali għaliex l-istess munita l-istess seta ta' xiri bl-euro wieħed jista' jixtri eżattament l-istess affarijiet madwar id-dinja. Jekk inti f'dawk il-tliet pajjiżi li semmejt, jew jekk inti tgħix f'pajjiż ieħor. Il-medja ta' tkabbir fil-ewwel snin fl-aħħar komputazzjonijiet kellna madwar 3.8% fil-pajjiżi oħra tina kienet olja, iktar olja u anki iktar minn 100% u allura tina ma kienet ħaġa raġonevoli. U allura aħna edna fil-passat illi din mhix raġonevoli. U allura aħna qegħdin nosservaw korrezzjoni li qed isseħħ. U dina mhijiex xi ħaġa illi ġejja minn dinja stratt tatta li tiġi imposta raġunijiet astratti le din hija biss korrezzjoni, korrezzjoni għal dak li seħ eh, fil-passat, dawn il-korrezzjoni tuma meħtieġa jekk irridu nerġgħu niġu lura għal tkabbir u l ħolin tal-impjegi. Jina jkolli ngħid hawnhekk ukoll ma nixtieqx nifraħ pajjiż wieħed mod partikolari għaliex aħna responsabbli għaż-żona euro kollha kemm u kellna madwar 2% għal żon euro kollha kemmi dik li aħna ġejna mitluba namlu u għallura hija ir-responsabilità tagħna. Żommu f'moħħkom illi aħna responsabbli għaż-żona ewra kollha kemm jiena f'pożizzjoni ta' Bernanke ma naħsibx illi kollu ħafna mistoqsijiet dwar Alaska jew Nebraska jew Carolina tisfel għandhomx problema jew le. Tridu tifmu, il-problemi li qegħdin niddiskutu huma problemi li huma r-responsabilità tal-gvernijiet ikkonċernati, il-gvernijiet oħra, is-sorveljanza tal-Grupp Euro, sorveljanza tal-Kummissjoni, ovvjament ukoll il-parir u l-fema ta'kom, iżda maħniex responsabli għall-imġiba ta' kull pajis individuali, għan natu pariri. U bekkina u wieġeb għal-mistoqsija tijak. Allora, dak il-pajis illi għad attent biex ma jitlifx il-kompetitivita u rrit jieġa kwista l-kompetitivita kellu ħafna attenzjoni għal unit labor cost għaliex L-aġenti ekonomiċi kollha kienu konxi mill-sitwazzjoni u allura dak li għandna llum huwa tkabbir ħolqien ta' impjiegi kif ukoll reżiljenza rimarkabbli eh, fl-ar kriżi sa mill-tieni gwerra dinija. Allura ċar il-ġestjoni tajba matul iż-żminijiet tfisser illi wassal għal tkabbir mill-ġdid u ħolqien tas-sew ta' impjiegi. Grazzi. Grazzi ħafna għal-EFD għas-sana l-Marta. Grazzi, President. Sur Trixe, aħna se jkonna stress testiħor tal-banek, meta l-Kumitat ta' Supervizuri tal-banek it-testjaw banek is-sena l-oħra sabu seba minn 19 ma għaddewx, iżda l-banek irlandiżi li għaddew wara mbagħad kellhom jisirilhom rikapitalizzazzjoni dan għaddajjef il-kredibilità tat testijiet. Jina nara fil-testijiet ġodda għedini jitwettqu taħt il-surveljanza tal-autorità ta' Banek Ewropej iżda issa huwa biżejjed realistiku li wieħed jiskopri li ma banek m'għandhomx din il-kapitalizzazzjoni. It-test mod realistiku se jkejjel default Greek u wieħed ta' greċ għall-Irlanda eh, u għall-Portugal. Uh, Tista' tgħidilna wkoll eh, l-esposta l-espożizzjoni tal-ICB għal Greċja x'inhi. Hemm kalkoli għal eh, dan id-default Greek se jfisser għal ICB. E Ġifieri il-Bank Ċentrali Ewropew x'tib ta' tel jista' jassorbi qabel ma jmur lura għal istati membri tlab aktar kapital fl-aħħar bħala bankier prudenti xtajt l-klient li jiġi u jgħidlek li ma jistax jħallas il-konti tiegħu x-xar dieħel jekk jgħid li m'għandux flus u issa għandu l-aħħar ftit muniti fil-portmoni tiegħu. U meta jiġi għal ipokteka tiegħu huwa ma jistax jħallas. Allura inti kieku f'dak il-każ tajdlu biex jislef iktar flus u jkattar id-dejn tiegħu, grazzi ħafna, iva kif tgħid kif qed inti għandek il-EBA li huwa responsabbli għal dawn is-stress tests u jiena fiduċjuż li dawn is-stress tests huma implementati bl-aktar mod professjonali. Ovvjament, aħna se naraw meta stress test iġu publikati se jkunu r riżultati minn is-sena anticipa x-xogħol li qed iseħħ mill-IBA kif ukoll mis-superviżuri kollha nazzjonali dan huwa xogħol kif tafu li jitwettaq fil-qafas tal-konstellazzjoni ta' superviżuri nazzjonali. Punt ieħor minn ħatijaj. U dan għaj għuġeb t-tini mis-sosja tijak. Maħnix l-Istati Uniti tal-Amerika. Maħnix teżor wieħed, firma waħda, gvern federali wieħed għanna 27 gvern u għanna 27 firma u 27 eh, tipi differenti ta' dawk li ħalsu t-taxxa. Din hija l-qafas, dan huwa l-qafas tal-Ewropa. Fl-istess waqt, nixtiequ li konna u għanna programs kbir fuq dan il-lat li konna suq wieħed. U kif taf, stress tests jisiru fuq il-level ta' 27 stat Il-fattu illi hemm livell għoli ta' korrelazzjoni bejn il-firma tas sovran u l-firma tal-banek f'kolunkwe pajjiż fid-dinja. Jekk hemm problemi bil-firm ta' sovran, allura dana se jkollu konsekwenzi għal firma tal-banek għaliex imbagħad immedjatament eh, il-backstops huma tant deċiżivi fuq livell ta' dawk li fadlu l-osservaturi, l-investaturi, xaġa importanti ħafna għas solidità potenzjali tal-banek, dawn no, xi ftit jowis, siru eh, kredibbli jew le skont il-valur tal-kreditu u skont il-firma meħtieġa. Dana kollu ċar u għalhekk aħna dejjem irdu niftakru flima konstellazzjoni ta' deċiżjonijiet sovrani, sovrani ninsabu fiħdan l-Europa. Bissu wieħed bunita waħda li jaqqas 30 miljon ċittadin fost il-500 miljon ċittadin tal-Europa fejn nikkonsidraw ovvjament imbagħad gvernijiet nazzjonali, il-Parlamenti Nazzjonali, Xtaqt ngħid biss illi bħala Bank Ċentrali Ewropew aħna qegħdin noħorġu l-munita għal 17 il-pajjiż u mhux ta' frazzjoni ta' 17 il-pajjiż, iżda li għal 17 il-pajjiż it-trattat qed isejjaħ lilna lura u għandna qafas kollaterali li napplikaw din hija xaġa pubblika Kulħadd ikun jaf għaliex din hija xi ħaġa pubblika x'inhi l-qafas il-qafas tagħna aħna tajna ħafna valur il din il-ħaġa meta aħna nqisu s-sitwazzjoni u parti mill-kunċett tagħna kif tafu huwa illi nisseparaw dak li najdu li huma il-miżuri standard, iġifir miżuri ta' starati ta' interess illi aħna qegħdin inqisu biex ikonna stabilità fil-prezzijiet u miżuri non-standard illi aħna nqisu sabiex naċċertaw illi aħna qegħdin nżommu ma' sriq. Ovvjament, għad għandna l-fallout tal-ar kriżi fuq livell dinji samm it-tieni gwerra dinjija li setat kienet l-ar krizi sa mill-ewwel gwerra dinija, ġifieri ġaġa li tassew serja din. U nirreferi għal dak li aħna semmejna fl-aħħar laqatana edna li konna fi stat ta' viġilanza b'saħħita eh, biex dana jorbot ma' resta interessi u l-miżuri standard u għattilet li xhur ta' din is-sena naraw li jkollna rata fissa ta' finanzjament fuq kull tliet xhur biex bekk nuru illi prinċipju ta' separazzjoni qed tiġi applikata strettament qegħdin nisseparaw il-miżuri standard ma' dawk mhux standard u ikolli ngħid illi urejna fil-passat illi aħna kellna stabilità fil-prezzijiet skont id-definizzjoni tagħna Din hija xi ħaġa li ħsen komplu nagħmlu għaliex din hija xi ħaġa essenzjali għalina dan huwa trattat, dan huwa dak li jixtiequ ċittadini u allura huwa essenzjali għall-istabilità fiduċja fiż-żona ewra kollha kemmi fil-prospettiva biex aħna nippreservaw il-prosperità fl-Ewropa. Grazzi ħafna għall PPE il-Veċi President Jose Manuel. Grazzi ħafna, President. Sini huwa bl-opportunità inti indipendenti u temmen fl-Ewropa u allura mistoqsija din. Dejjem konna nafu illi l-unità monetarja mhijiex se tkun eh, l-aqwa għażla monetarja se tkun u dan se jisir u bl-involviment ta' setturi oħra monetarji u neleminaw differenzi ewlenin bejn il-pajjiżi u l-problema tal sistemi differenti involuti. Iżda l-affert mxew mod ieħor, l-bailout, kena d-default. U Allura forsi irridu nfasslu kollox mill-ġdid, nemendaw it-trattati, sur trixxe semma possibilità il-Ministru tal-Finanzi tal-Unjoni Ewropea, l-possibilità ta' Eurobonds. Din hija xi ħaġa li konna forsi nemendew xifti tal għal dak nixaqshom l-istruttura leġislattiva u allura dana kollu kif se jitfassal fil-ġejjieni. Nittama li nkun nista' norbot fuq l-esperjenza tiegħek fissni li ġejjin u nawguralek eh, kull suċċess għal ġimma u x li ġejjin. Grazzi ħafna tassew, inti semmejt id-diversità tas-sitwazzjoni tal-pajjiż differenti fl-Ewropa. Jina jidher li li Hawnhekk l-idea li għadna wis differenti iżda se se nilħu l-konverġenza f'xi punt iżda li sadna l-vot. Ir-riċerka tagħna turi li qed nagħmlu ħafna progress dan l-aħħar żminijiet biex nifmu aħjar diversità f'ekonomija avanzata. Paragaj, għamilna paragun ta' zona euro ma' Stati Uniti U dak eh, li huwa impressjonanti huwa li fl istati Uniti għandna l-istess livell ta' diversità ta' devjazzjoni mill-istandard fejn tidħol l-inflazzjoni bejn l-istatistika differenti li jinstabu fil-Istati Uniti ġviri żoni differenti u anki dik li insibu fiż-żona euro. Ġviri għanna l-istess standard deviation għat kabbir, għandna l-istess U din ukoll hija aktar ta' sorpriża. L-istess evoluzzjoni ta' Uber, unit labor cost li wkoll tkabbar l-elementi ta' kompetitività fost l-istati membri. U din l-evoluzzjoni hija qrib ħafna dak li aħna nsibu fil-żona tagħna. U għandna wkoll differenzi kbar fejn jidħol qatt l-ola livell ta' qatt u 14% fil-Stati Uniti l-iktar baxx huwa 3.5. Jiġifieri kważi l-istess distakk għandna hawnhekk. Konklużjoni x'inhi? Meta wieħed għandu suq uniku enormi, moneta waħda, wieħed jistenna mbagħad illi jkun hemm ħafna diversità Allora kif aħna mbagħad se nagħmlu ġestjoni tagħha? Fl-Istati Uniti għandek il-Gvern Federali, fl-Ewropa eh, ovvjament irridu eh, intejbu l-governanza. Nixtieq x'inteni dak li diġà semmejt, jiena nħoss illi għandna nikkonċentraw illum fuq kif illum nistgħu ntejbu l-governanza, is-sorveljanza fiskali, kif ukoll il-kompetitività, valuzzjoni, zbilanċi, kwistjoni ta' dan it-tip. U fil-fatt dawn huma l-elementi li tinti diskutu mal-Kunsill bħalissa huwa essenzjali bħalissa għaliex tassew din talmu lezzjoni tagħna mill-kriżi u allura jiena suġġerejt li nistgħu nirreflettu fuq dak li nistgħu nagħmlu għada u x'nistgħu nagħmlu pitada. Għada kifet eh, riċentement tassew neħtieġu illi imorru aktar il-bot. U jekk kull pajjiż ma jirnexxilux billi jibiddel is-sitwazzjoni tiegħu u allura jrid ikun hemm sitwazzjoni fejn tassew ikun hemm sostituzzjoni għal ċerti deċiżjonijiet tal-pajjiż innifsu. Nittama illi eh, din se tkun bżonn juża meta wieħed ikun parti minn suq wieħed f'munita waħda u bat pitada naraw eh, l-Ewropej se jiddeċidu se din hija deċiżjoni ta' ċittadini tal-Ewropa u intom tafu aktar aħjar minni dwar dan iżda li illi se jkollna bżonn xi tip ġdida ta' konfederazzjoni ta' stati sovrani. Forsi dwar din se jiddeċidu ċ-ċittadini Ewropej, però din hija deċiżjoni tagħkom u mhix tiegħi grazzi. Grazzi ħafna għal lesson di li. President, jiena għal kem jiena membru Greek, ma nishtiqx jiena namil mistoqsija dwar il-krizi. Jiena nishtiq nesprimi l-gratitudni tiegħi għal rwol eh, konsiderevoli li inti dejt eh, mill-bidunet eh, ta' din il-krizi u hekk kif qed naslu fit-tmiem il-mandat tiegħek nixtieq eh, li nħarsu lejn il- lezzjonijiet li ġbidna mill-krisi ħalli nitalmu u kol dwar x'nistgħu namlu fil-futur jekk ikollna krizi oħra importanti li namluħ dan. Iġifiri, xini l-opinjoni tijak dwar il-futur? Aħna nafu semtenni dak li għadna kif smajna, nafu li inti uh, tkellimt dwar ir-riservi li inti għandek fuq l-Eurobonds, imma għandek uh, ideja daqxej radikali pal per esempio il-Ministru eh, tal-Finanzi għal zona Olo. Kif eh, taħseb li għanna bżon u xanna namlu sabiex nsaxħu iż-żona Oro u il-Bank Ċentrali Ewropew x'wol jista' jkollu fil-futur dan ir-rwol għandu jkun eh, bista stabilità tal-prezzijiet, hemm vakum fil-prezzi fil-istabilità tal-prezzijiet u jekk iva, kif nistgħu nagħlqu din il-diskrepanza. Grazzi ħafna. L-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid nixtieq nikkummenta fuq l-aħħar mistoqsija li inti għamilt. Aħna nemnu li l-istabilità finanzjarja u r-rwol tal-bes eh, tal-Bank ċentrali hawnhekk eh, l-aħjar mod kif eh, jista' jkun hemm l-istabilità u l-fiduċa aħna zona stabli bi stabilità fil-prezzijiet u anka fiż-żona euro u ovvjament il-fiduċa ta' ċittadini tagħna ħaġa importanti ħafna u qed naħseb eh, fiċ-ċittadini tal-17 il-pajjiż fiż-żona euro. Imma dil-fiduċa importanti wkoll għal bqija tad-dinja għal dawk kollha li qegħdin fiż-żona euro, għall investituri u għal dawk li se jġibu tkabbir l żona fil-futur ukoll. Forsi n-nies ma jirrealizzawx li minn mindu inħolqot din iż-żona ħloqna xi 40 miljun impjieg. Jekk inqablu mal-Istati Uniti hemmhekk inħolqu 8 miljun biss. Jiġifieri jekk inqablu dawn iż-żoni Tistgħu taraw x'kisbiet għamilna ovvjament m'għandniex umbat ngħidu mela memxej li rrit isir iktar, hemm ħafna affarijiet li rridu nagħmlu xogħol strutturali sabiex intejbu l-affarijiet. Dwar il-mistoqsija li inti għamilt, fuq eh, il-prospettivi f'nofs iż-żmien u fit-tul, aħna rridu nkunu realistiċi illum. Illum ma nistgħux aħna nbidlu it-trattati peress li ħaġa diffiċli u tieħu ħafna żmien, għalhekk irridu nagħmlu li nistgħu bil-governanza u dra tilkom x'inhi l-fema tiegħi fuq dan il-punt meta l-Ewropej u se nerġa' nisa hawnhekk qed nitkellem dwar deċiżjoni ta' l-Ewropej ta' ċittadini, qed nitkellem dwar kwistjoni demokratika. Jiġifieri e, mod demokratiku e, rridu niddeċidu xej sir għada u pitada. Għada u pitada għanna bżon li kolna ċentru li jista jieħu deċiżjonijiet importanti. Jekk pajis ma jistax dan l-aħħaq dan huwa fl-interess ta' zona euro kollha kommi fil-futur imbiet eh, jiena nemmen li l-poplu se jiddeċidi. Iċ-ċittadini se jiddeċidu fuq eh, dawn l-affarijiet. Ovvjament dawn l-affarijiet huma differenti ħafna mill-Istati Uniti jista' ikun hemm Ministru tal-Finanzi li se jmexxi l-affarijiet qed nitkellmu aħna dwar Konfederazzjoni ta' Stati Sovrani, ma ovvjament ma nixtieqx inkompli jommur lilin minn dawn l-affarijiet għax iċ-ċittadini rridu jiddeċidu. Sofi tajt iċ-ċer donnok eh, mux qed tiħu gosb dak li qed tisma. Sophie Gullard, inti dwar dan il-Ministru, xejn jkun il-wol tiegħu se jkun demokratiku, fi demokrazija inti trid tkun responsabbli l parlament Mela, x'tib ta' sistema demokratika se tkun wara dan il-ministru fil-fema tiegħi qed isur xe jekk ikollna struttura demokratika mela jkollok konfederazzjoni fejn għandek eh, gvern konfederali u ovvjament dan se jkun responsabbli lill-Parlament Konfederali imma ma nistax Jiena ovvjament nġi minn flokok eh, ġifiri fil-wol tijak pala l-inizjattiva politika. Issa fissem l-aldi tajt il-Senjura Bold eh, President, thank you for... Grazie ħafna, President. Eh, se kolliva insaqsi mistoqsija fuq il-Greċja ma mistoqsija importanti. Inti tkellem tafna dwar il-pakket ta' privatizzazzjoni tal-Greċja u jiena iva naqbel ma le bżon li kunem il-privatizzazzjoni tal-attivitajiet tal-istat fi l-Greċja iva dan huwa pakket ambizzjuż hemm periklu ta' default ġifiri li l-Greċja tfalli milli tħallas lura id-dejn. Aħna se nieħdu prezzijiet vera baxxi għal dawn l-assi u inti jekk tagħmel mm, eh, ta' tiktar art xi 100 miljun metru kwadru ta' art lil dan is-suq eh, li diġa tibati fis-snin li ġejjin. Eh, ma taħsibx din se tkun eh, problema, mhux se jkun hemm prezzaris li rrit jitħalles għal beħ ta' dawn lassi u għal dawk li iselfu l-flus lil Greċja. Tajjeb li wieħed jiffinanzja bi rata ta' żewġ miljuni Eh, għal eh, erba snin u nofs li ġejjin u jekk il-beħ ma jisir kif suppost għal dak li għandu mal prezzijiet inti tista' tikkonsidra alternativa jew pjan alternattiv pjan B bi skeda ta' żmien ta' xi sitta jew seba' eh, snin bi iktar rati jew bir-rati ola. Iva, aħna responsabli, aħna responsabli għaż-żona euro kolla kemmi inti tlapni nidħol f'dettalji fuq ir-responsabiltajiet tal-gvern tiegħek tal-IMF li jirrit joħroġ bil-kondizjonijiet eh, għal lajnuna li eh, l-fond se jagħti għall-gvern tiegħek jiġifieri sabiex jerġa' jikseb il-kredibilità mbagħad hemm il komissjoni u kommissjoni wkoll il-Bank Ċentrali qed eh, jaħdem flimkien ma aħna mhux qed infasslu il-pjan mhux qed noħorġu bid-dettalji ta' dan il-pjan. Dak li qed nittamaw li eh, il-Greċja il-settur privat, il-settur pubbliku u l-entitajiet kollha fil-Greċja jif se jifmu li jekk huma stess se e, jamlu l-affarijiet kif suppost, e, u ma stess jistgħu jibidlu l-istampa attwali dwar is-sistema attwali jekk intkom tħarsu lejn dawk il-pajjiżi li iva għaddew minn e, sitwazzjonijiet antipatiċi. Tistgħu taraw li dawn kisbu iktar investiment barrani wara minn qabel. Għanna eżempi madwar id-dinja ta' dan. Qed nitkellmu aħna dwar il-kisba mill-ġdid tal-fuduġa jekk hemm il-programm ta' ġestament flimkien ma' affarijiet oħra. Jekk dan il-pjan jiġi applikat b'mod konvinċenti, tistgħu taraw li l-affarijiet jistgħu jinbidlu. Il-prammatiżmu tal-bqija tad-dinja, tal-bqija tal-Unjoni Ewropea, tal-investituri ta' dawk li jfadlu eh, fil-Greċja u fiż-żona euro dawn kollu ovvjament iżerraħ fuq dak li huma tjaraw u jesperjenzaw u jiena nixtieq inħeġġeġ il dawk kollha li għandhom responsabilta sabiex jamlu l-almu taħħom sabiex it-tejbu u ikatru il-fiduċa. Nitkellem kemm għal-Gerċa kif ukoll l pajjiżi l-oħra. U f'dawn ċirkustanzi li huma diffiċli ħafna li ilhom diffiċli mill-2007-2008 tajjeb li e, il-pajjiżi kollha e, jippruvaw e, jelbu id-diffikultajiet aħna ninsabu fid-dinja diffiċli eh, titlab ħafna minna li jista' jkun hemm dawn il-ġrajiet eh, mhux mistennija kif diġà rajna fil-passat u l-aħjar mod kif wieħed jista' ħares lilu nnifsu huwa li ikun pass iktar il-qoddim mill-ġrajiet attwali ICR e Kate. Grazzi ħafna dan il-parlament eh, eh, saħaq fuq eh, li jkun hemm iktar trasparenza fil-finanzi ħalli bekk wieħed jista' jevalwa l-għada reali ekonomika ta' kull stat membru se jkun hemm l-obligi wkoll involuti inkluż ir-responsabiltajiet fil-pensjonijiet u l-budget Inti tħoss li fl-ECB sar biżiet progress f'dan ir-rigward? Jiena naħseb li dika mistoqsija tajba ħafna jiena naħseb li l-fiduċa u e, l-fat li wieħed jista' jisserraħ fuq e, dawn l-affarijiet fil-fatti fil- e, kontijiet dan ukoll fil kastal tal-Greċja Aħna tlabna li l-Eurostat eh, tkun indipendenti, kollha l-possibilità li tmur fuq il-post li tagħmel il-verifiki, li ehm, taqra dokumenti, stess eh, iva sar ħafna progress imma ma naħsibx li dan il-progress huwa biżejjed u nixtieq ngħid hawnhekk li aħna se eh, sen serħu moħna ġalla darba jkollna istituzzjoni Ewropea li eh, tkun tista' tittestja l-affarijiet fil-pajjiżi kollha u istituzzjoni li tista' tkun kredibbli fajnejn kulħadd. Kif diġà tilkom xi pajjiżi għandek ħafna dibattitu pubbliku bejn il-maġġoranza u l-oppożizzjoni fuq ċifri jekk dawn huma tajbin jew le ma nistgħux aħna mmexxu d-demokrazija ma jekk ikun hemm dan id-disgwit fuq il-fatti kolli ngħid li l-Istati Uniti bid-diffikultajiet kollha li <laughs> li għandhom dawn jatuna ħafna affarijiet tajbin ukoll għax huma qed jisfidaw id-deċiżjonijiet imma mhux iċ-ċifri jistgħu forsi jisfidaw id-bassir imma mhux l-istampa attwali u għandna bżonn li jkun hemm din l-isfida u għandna bżonn dan 27 li mhux qed nitkellem biss għall-17 li qegħdin fiż-żona euro. Grazzi ħafna għal ħodor Sven. Gesundheit, Frau Vorsitzende. Ähm, Viva, Signora President. Anka minnaħat jgħi sur trixxej jena nishtiq eh, nifraħlek għal premju Karls Price. Jina naħseb li verament dan huwa l-aħjar sinjal li jista' jingħata faħn mħabba il-dibattitu li parissa hija tgħaddej fil-pajjiż tagħna fuq l-ewro. Jiena nixtieq għal darb'oħra nirreferi għad dibattitu dwar il-Greċja. Jiena nixtieq ngħid illi għalija mhuwiex faċli sabiex nispjegaw illi l greċja għandha fil-fatt telep l-inflazzjoni fl-istess ħin l-ekonomija berba sa 5%. Aħna nafu li l-kollegi diġà qalu li mekk aħna ħanaslu għal privatizzazzjoni minħabba ċertu pressjoni wieħed mhux ħajasal għal l-riżultati mixtieqa iżda dan jista' jfisser illi mhux ħajtaf fil-problemi li aħna din nittamaw li ħantaffu kif aħna argumentajna aħna għedna li l privatizzazzjoni anke minħabba raġunijiet ekonomiċi hija importanti. Però nafu illi dak li għandu xaqsam il-peace qawwi ħafna minħabba dejn statali din hija xi ħaġa li aħna ma nistgħux insolvuha billi nippoġġu ħafna pressjoni fuq il-privatizzazzjoni minħabba li hemm ħafna telf ukoll min-naħa tal-aġenziji pubbliċi. Wieħed ma jistax joqgħod jitkellem fuq affarijiet differenti mingħajr ma jitkellem fuq l-iktar punt importanti dwar l-Asja aħna nafu illi kienem ristrutturar mill-ġdid tad-dejn. U jina nixtieq insaqsi żewġ mistoqsijiet li għannet nixtieq ngħidlek nixtieq nitolbok sabiex tikkumenti daqsxejn iktar fid-dettall minn perspettiva ekonomika għalfejn din mhijiex eh, kriżi ta' solvenza u fl-istess ħin jina nixtieq insaqsik ukoll jekk il-Bank Ċentrali Ewropew Grazzi għal l-ammont ta' e, flus li huma għandhom ma jistawx huma jagħtu kontribut tagħhom ħalibek bekk itaffu daqsxejn kriżi fil-Greċja. Grazzi. Again, I, eh, I uh, would expect, uh, if I may, uh, Madam. Mela, Signora President, Iva, nistenna li se jkun hemm ħafna mistoqsijiet fuq il-politika monetarja, l-livell ta' inflazzjoni, se tkun l-inflazzjoni fi żmien sentejn jekk id-bassir tajjeb huwa minnu jew le u jekk għandna raġun jew le li jkollna l-livell attwali tar-rati ta' interess jekk jiġu konsidrati deċiżjonijiet li ttieħdu fil-bqija tad-dinja, imma qed naraw li tant kantkom fiduċa f'din l-istituzzjoni li dawn l-affarijiet mhumiex problematiċi eh, għalikom u eh, hemm ħafna mistoqsijiet ukoll qed isir fuq kwistjonijiet li aħna maħniex responsabbli għalihom. Aħna responsabbli għaż-żona euro eh, u eh, l-istabilità tal-prezzijiet. Imma dan kollu għal daqstant jekk se jkollna diskussjoni globali globali peress li dak li qed niddiskutu huwa uh, ta' interess globali jett nitkelmu dwar eh, aspetti globali għax aħna ninstabu fl epicentru eh, tal-tensjonijiet globali, riski globali, tiżaraw li jett nitkelmu dwar ir-realtà hawnhekk għalhekk nixtieq jiena nikkumenta fuq xi affarijiet li intkom għamiltu. Jekk issa biex eh, nimxu mill-ħafna mm, dejn pendenti għal livell inqas ta' dejn dan mandux jiġi injorat fi Brussel peress li ir-renju Belġan mill-135% nizel għal 8 u skużawni 85% fi perjodu fejn huma vera imxew mal-politika tagħhom b'mod sod. Politika li waslet għal ħolqien ta' tkabbir u impjiegi u bażi soda u stabilità ekonomika. Għalhekk iridu jisiru dawn il-politiki minnaj xi kondizjonalità tal-IMF jew l-Unjoni Ewropea u minnaj ma ekonem hemm raġunijiet eh, il-gbar li forsi pajjiżi oħrajn għandhom illum il-ġurnata nista' nsemmi wkoll il kassa l italja iċ-ċittadini Italjani li qegħdin hawnhekk magħna illum jafu li saru sforzi enormi mm, matul id-disajnijat u dan eh, dawn l-isforzi kienu importanti ħafna. Ħaġa oħra jiena diġa tkellimt dwar il-privatizzazzjoni u aħna mhux responsabbli il-gvern iddeċida li jipprivatizza l-affarijiet din id-deċiżjoni kienet importanti u tajba u issa hemm il-kwistjoni ta' kif eh, inti vera tista' tisfrutta din il priza privatizzazzjoni b'mod biżuttiv u ħaġa ovvjament li għandha bżonn tiġi ġestita minn dawk responsabbli u adegwati. Importanti wkoll l kredibilità fit-tul ta' pajjiż li jkun hemm u dan mhux il-każ għal ħafna mill-oħrajn li jkun hemm potenzjal qawwi għal privatizzazzjoni għal darba oħra dan importanti ħafna l-finanzjament tal-pajjiż u importanti wkoll għal dak li għandu x'jaqsam ma' l-xpurnaru tħaddim tal-ekonomija tal-pajis. Mela, dwar il-bqija, Iva, nishtiq najt hawnhekk li qed nitkellem dwar xi ħaġa li sserraħ fuq id-determinazzjoni tal-pajis innifsu, tal fuq id-determinazzjoni tal-gvern kif ukoll -tal l-aspetti jew l-elementi politiċi partikolari. Id-dinja tissegwi eh, l-affarijiet ehm, li qed isseħħu fil-Greċja u fl-Unjoni Ewropea. Iva peress li l-effetti huma globali u għal darba oħra nistgħu narraw kif se nisfruttaw b'mod pożittiv din is-sitwazzjoni fil-fema tiegħi aħna tnatu pariri lil dawk li jridu jittu id-deċiżjoni. Aħna Eh, mux se nieħdu d-deċiżjonijiet minn flok l-oħrajn, il-mandat tagħna għal darboħra se nirrepeti li jkun hemm l-istabilità fil-prezzijiet għal 321 miljun persuna ġifri ftit eh, iktar minn ċittadini tal-Istati Uniti żven. Eh, get a response to Ma weġibtlix il-mistoqsija inti eżattament, ġifri jekk intom intom xa t għall-isforzi volontarji ta' ta' din il-parteċipazzjoni ta' settur privat. Iva, dan huwa parteċipazzjoni tas settur privat, mhux tas settur pubbliku, kif għattilkom aħna m'għandniex il ħsib li aħna nipparteċipaw minna għatani. ringrazzjak. Thank you very much. Um, yes, this is the monetary. Grazzi ħafna Iva dan huwa dialogu monetarju mhux dialogu dwar il-parili li għandhom jingħataw. Aħna nafu illi inti rispettat ħafna Maħbel inti responsabli l-Bank Ċentrali Ewropew għad raġuni hemm min jixtieq il jirċievu l-opinjoni tiegħek. Grazzi ħafna. Iva, jaħna nafu li kien hemm min xtara dawn eh, is-suq sekondarji xtraw isma wkoll mis-suq tagħna u jiena nixtieq ukoll naf tweġiba għal problemi li għandna u Inti Inti tkellimt fuq din il-qabża li hemm bżonn iżda aħna nafu li fil-fatt rridu nżommu sodi. Però l-Kunsill li ma jisma' Nitjalaq widneħ, u t jitmaxxa biss mill-Ġermanja u Franza, waħna rridu nipposponu li jintla' xi ta' progress u minnaħa ta' soċjalisti aħna nafu li huma mhix li jukoperaw. U fil-fatt huma jixtiequ fu l-patt ta' stabilità u tkabbir nixtieq nkun naf x'inhija l-opinjoni tiegħek dwar dan. U fuq il-protettorat tal- ta' xelluk, nasab li għawek għandhom pjan alternativ, jina naf li memx għalfejn nerġaw morrur l-punt tal Greċi, pero niftakar li meta konna diġa tkellimna ftit sinilu fuq l-insolvenza ta' zona euro, u konna tkellimna u kol fuq il-pjan alternativ, dan pjan alternativ jesisti fil-kontest forsi kien forsi nfassam il-Bank Ċentrali Ewropew jew xi ħadd ieħor ħaseb fuq dan il-pjan alternattiv, il-pjan B Jina naħseb il ma jistax ikun li aħna nikuplu għaddejn u dimna ma jkollna l-pjan alternattiv li fuq nistgħu nserħu. Jina nixtirħu l u wkoll sur Presidenza biex nifraħlek għal-premju li natala. Grazzi. Grazzi ħafna għal dak li qed inti. Iva, napprezza dak li qed inti u l-Bank Ċentrali Ewropew bħala istituzzjoni japprezza ħafna l-kliem ġentili tiegħek. Jiena nixtieq ngħidlek li aħna din nerġgħu nassorbu mill-ġdid il-likwidità illi tingħatalna mill-SMP. U dan għamluh ta' kull ġimgħa ġifieri aħna maħniex qegħdin nipprattikaw aħna qegħdin fil-fatt niġbdu lura dan il-likwidità illi qiegħda tiddaħħal f'dan il-programm, skont il-programm. anka dwar il-Kunsil fil-fema tal-Kunsil ta' tmexxija tal-Bank Ċentrali Ewropew aħna ċari ħafna fuq il-parili li nagħtu lill-Ewropa. Aħna maħniex parteċipi fil trilogu aħna naturalment nistgħu nagħtu parir lill-istituzzjonijiet Ewropej u ma nasibx li tagħmel differenza illi hemm ċertu pożizzjonijiet li qegħdin jisostnu pożizzjoni partikolari, da ma jfissirx li huma għandha raġun inkluż anka l-opinjoni li għandhom ċertu pajjiżi dwar il-patt ta' stabilità u tkabbir, aħna rajna fil-passaġġ tara dan il-patt u intwara li ħafna drabi minkejja ħafna pressjoni jista' jkun li kien hemm żball, ġifieri aħna nixtiequ illi għandna nagħmlu dak kollu li nistgħu. Dak kollu li huwa permess kont it-trattat li għandna bħalissa f'dak li għandi x'jaqsam tmexxija ekonomika naf illi Dan il-pakket huwa kumpless ħafna huwa diffiċli wkoll sabiex naċċettah u jiena nixtieq ngħid ukoll li aħna qegħdin fil-fatt nippruvaw nqisu s-sensittivitajiet kollha minħabba li l-Bank Ċentrali Ewropew hija istituzzjoni multinazzjonali u li tqis is-sensittivitajiet tal pajjiżi Naturalment aħna nżommu dan f'moħħna meta nieħdu d-deċiżjonijiet tagħna. Issa dwar il-pjan B għal darb'oħra dak kollu illi aħna qegħdin nagħmlu huwa eżerċizzju mhux biss fisem il-pajjiż A, B, C, D, E, jew għall-Unjoni Ewropea in ġenerali. Din hija kwistjoni li hija importanti fuq il-livell globali, aħna qegħdin naħdmu fisem il-pajjiżi kollha U aħna qegħdin niddiskutu xi ħaġa illi hija parti mill-ekonomija, mill waħda mill-ikbar ekonomiji minn wara din gwerra dinja, ġifieri. Aħna nafu li aħna il-koll responsibli u għanna l-kunċett ukoll illi aħna rridu nkunu attenti il-ħin kollu u tiftakru meta kienu bdew turbulenzi fid-disa ta' wissu 2007. Fil-fatt dakinhar aħna konna ħadna l-ewwel deċiżjoni li kienet vera importanti fi żmien ftit sigħat, ġifieri aħna ħin kollu qegħdin noqogħdu attenti u skurt staw sserħu raskom li aħna ħin kollu qegħdin noqogħdu attenti. Dak illi huwa importanti u għawek u dak illi għadin responsabli l-għom kem l-gvernijiet nazzjonali kif ukoll l-Kommissjoni l-Istituzzjonijiet Ewropej l-oħra. Grazzi ħafna, Sanna Robert. Tisem l-SND. Grazzi ħafna, Sur President, il-Greċja ilha għaddejja minn perjodu ta' reċessjoni għal dawn l-aħħar sentejn. Aħna nafu li hemm żieda fid-dejn meta mqabbel mal-prodott gross domestiku ta' dan il-pajjiż. Dan hu kollu dejn żejjed illi fil-fatt qiegħed iwassal għal ħlas ta' rati ta' interess li huma dejjem daqsxejn iktar olja soluzzjoni Ewropea tajba dejjem tista' tkun bbażata fuq il- tista' tista' tkun li aħna nibbażaw ruħna fuq is-securities fis-suq Ewropew issa aħna naħsbu li suq bħal dan jista' jkun likwidu bħal tas-suq Amerikan, però aħna nafu ukoll li madwar 80 biljun euro kienu fil-fatt nataw mill-Bank ta' Investiment Ewropew brata ta' interess ta' 3% li permettew li gvernijiet kollha sabiex jerġgħu jippruvaw jinvestu dawn il-flejjes. Aħna ma nixtiequx li konna default jew tnaqqas tnaqqis awtomatiku iżda għalfejn ma tappaġġax inti din l-idea ta' Juncker u Tremonti u li hija appoġġjata wkoll mill-Istitut Bruegel. Jiena naħseb li b'dan il-mod aħna jista' jkollna aktar għaqda fl-Ewropa u bl-istess mod aħna jkollna ristrutturar aħjar. Jiena nixtieq fl-aħħar nett nawguralek vaganzi fil-paċi f'dik il-parti tal ta' Britni li hija għal-qalb it-tnejn li aħna fil fat Grazzi ħafna, napprezza ħafna jina din ix-xewqa li għadek kem eh, għamilt li. Għedni hu gost qed nisma' l nejn li aħna nħobbu dak il raġun partikolari ta' Franza. Iva dwar il-Kunsill ta' tmexxija bħalissa tal-Bank Ċentrali Ewropew. Kif qedtilkom aħna tlabna li jkun hemm l-ogħla livell possibbli ta' flessibilità għal FSF e u għal ISM. E BFSF e bħalissa qed insejħula u l-ISM ħanibdew insejħula hekk fil-ġejjieni Dan huwa strument illi jgħat jirġa jiffaċilita l-finanzjament fis-suq b'garanziji pjuttost komplessi, però dawn il-garanziji huma determinati mill-gvernijiet nazzjonali sadwar is-suq aħna għandna l-firma tal-IFSF illi ħatkun il-firma tal-ISM fil-ġejjini. Aħna nafu illi minħabba ċirkustanti ninsabu fihom bħalissa dan huwa l-ola ammont ta' flessibilità li għan nistgħu nofru. Din mhijiex flessibilità mill-perspettiva tal-kondizzjonalità illi huwa element speċifiku li aħna naturalment aħna nasbu li rridu nagħmlu daqsxejn aktar progress dwar ta'. Issa għandna l-Ramon fis-semladi. Grazzi ħafna, Signor President. Sur Trisha minħabba il-Bank Ċentrali Ewropew qed jixtri dejn ta' ċertu pajjiżi. Il-Bank Ċentrali Ewropew qiegħed ikollu rwol fiskali. Inti taħseb li jista' jkun siwi utli li mhux biss ikollna Ministru tal-Finanzi Ewropew, iżda jkollna teżor Ewropew ukoll. Tin mistoqsija, inti inkwetat? dwar il-ratio tal-leverage tal-Bank Ċentrali Ewropew minħabba li fis-sena 2010 il- din il tal capital reserves kienet kważi 24% f'banek ċentrali oħrajn bħal iżvezja Monaco u Svizzera din ir-ratio tkun ta' bejn 4 u 6. Fis-sena 2008 din il-leverage fil-Lehman Brothers kienet li din ir-ratio kienet ta' kważi 30%. Allura dan iwassal għal xi ftit ta' kwiet minnaħa tagħkom. Iva, aħna għandna tendenza li nqablu lil nfusna mal-Istati Uniti tal-Amerika. U u l-Banaj ċentrali Ewropej l-oħrajn importanti tal-istess daqs sabiex insolvu l-istess tip ta' problemi. Issa, meta jiena nqabbel il-balance sheet tas sistema euro bħalissa u l-aħħar ċifri li għandi u nqabbilha ma dak li aħna kellna qabel il-kriżi ekonomika u nara x'kellna fl-aħħar ta' ġunju 2007, dak li għandu x'jaqsam id-daqs tal-balance sheet aħna kellna żieda ta' madwar 600 biljun. Aħna minn 913 aħna tlajna għal triljun għal fuq minn triljun. ġifiri aħna kemna zida immultiplikajna ċifra b-1.7. Dan kien l-impatt tal-krizi u kol iżda dak kien minħabba u kol li zida fil-prezz tad-deb. Ta u kien hemm bosta fenomeni oħrajn li kellhom rwol f'dan kollu. Issa jekk jien nifoka biss fuq il-politika monetarja u dawn l-istrumenti għal din it-tip ta' politika jiena għandi stima li ħafna iktar modesta minn din li għandkom għandi kemettilkom u din hija ratio ta' 20%. Sa jekk jiena nqabbel dan mal-Istati Uniti, aħna nafu illi minn 845 biljun qabel il-kriżi. Issa wasalna għal żewġ triljuni 750. Ġifiri imultiplikajna ċifra kważi bit tlet darbiet, biftit iktar minn tlet darbiet. Għana rajna li kellna zjeda u koll tal-benxit in ġenerali, pero naħseb li din ħafna iktar modesta mizzita ekwivalenti fil- fl-Istati Uniti. Nasab fil kastar l-Istati Uniti kabbi il- iż-żida kienet daqsxejn iktar modesta. Għana kunna din u dan l-aħħar ukoll żida tal-stock u tal-holdings li aħna għandna fid-deb. Jiena nixtieq ngħidilkom ukoll li aħna għedin noqodu attenti ħafna dak li għedin namlu għedin naħdmu bil-galbu għanna għafas li diġa stabilit għafas kollaterali u aħna għedin nipruvaw illi noqodu attenti kemm jista' jkun ħalli naraw x'inhu huwa riskju illi aħna qegħdin nieħdu u mod ta' kif aħna nistgħu fil-fatt immexxu din is-sitwazzjoni aħna dejjem deċidejna minnaħa tal-Kunsil ta' Tmexxija tal-Bank Ċentrali Ewropew noqogħdu attenti ħafna u nagħmlu distinzjoni bejn miżuri standard u dak li mhumiex standard. Grazzi ħafna jiena ħajkolli issa nitlobkom skuża minħabba li ħanaddi il-tmexxija ta' din il-laqa l viċi President minħabba li jiena kif qedtilkom irid nkun preżenti għat-trilogu dwar il-pakkett ta' tmexxija ekonomika. Jiena nixtieq nfakkarkom illi din mhijiex l-aħħar darba li aħna ħajkollna l-President Trixej minħabba li naħseb inti ħadkun hawnhekk ukoll fit-19 ta' Settembru. U bħal ħafna oħrajn jiena nixtieq ningrazzjak għax-xogħol kollu li inti għamilt napprezza ħafna x-xogħol tiegħek u issa s-sur Stoljan illi ħajjieħu fideħet mexxija ta' dan il-grupp. Għatfadal xamis mistoqsijiet ġifiri naħseb li aħjar forsi naħdu għom tnejn tnejn ħalli fidejk. Grazzi ħafna, Iva, ma tantx għanna ħina dispozizjoni ta' għal din raġuni jiena nixtieq insaqsi lil kollegi li ħajsaqsu mistoqsijiet tagħhom biex jisaqsu mistoqsijiet qosra ħafna. Naddu l-ewwel għas-Sinjura Luling. Grazzi ħafna, Sur President. Sur President Trixie, avolja di miex l-aħħar darba li inti hija tawwek xorta għada jiena nixtieq ningrazzjak ħafna tal-mod ta' kif taħdem bla waqfin matul il-mandat tiegħek. U anke b'mod partikolari fil-kriżi finanzjar minħabba li inti provajt iżżomm l-istabilta tal- din iż-żona euro jiena żgur ċerta anzi illi kulħadd ħajbqa jirringrazzjak minħabba l-avvenimenti ta' dawn l-aħħar ftit snin, forsi eh, nafu illi kellhom impatt kbir fuq eh, numru ta' uffiċjali. Issa dwar il-perspettivi finanzjarji s-sena 2020, Kummissjoni edha tipproponi li aħna nintroduċu taxxa fuq il-transazzjonijiet finanzjarji fuq livell Ewropew ħalli bekk aħna nkunu nistgħu niġbru bżiet rizorsi fissem l-Unjoni Ewropea. Intom ħriġtu twissija kontra miżura bħadin fuq livell Ewropew, ġifieri inti taħseb illi din hija miżura li nistgħu nimplementaw fil-prattika u l-Kummissjoni fil-fatt qiegħda tittama li dan ħajwassal għal ġabra ta' 30 sa 40 eh, biljun euro. Din hija xi miżura realistika minħabba illi hemm min qiegħed jipprova jgħid illi dan din l-sistema ħat tippenalizza lil banek ġifiri din li liġi fiskal tista' twassal għal impożizzjoni ta' opini Allura li xtiq insaqsik, Sur Trixie, x'taħseb inti dwar ix-xiri tal-bonds Ewropej minn swieq primarji minn tal-Istati Membri. X'taħseb dwar il-possibilità li l-ISM tista' toffri ċertu garanziji minn flok il-garanziji li għandhom bħalissa l-Istati Membri. X'taħseb fuq l-istatus legali tal-ISM u l-fatt li din probabbli ħan nippruvaw nistanduha. ma ħsibx li ħanna sorprendik bit-tweġiba tiegħek l mistoqsija tiegħek. Aħna ħankomplu aħna fil-fatt nemnu illi taxxa fuq it-transazzjonijiet finanzjarji li ħad tkun implementata fuq il-livell Ewropew mhux fis-swieq l-oħrajn internazzjonali żgur li tista' twassal għal telf kbir f'dak li għandu x'aqsam l-attività eh, ekonomika fl-Ewropa għal din raġuni naħseb li din tista' tirrappreżenta svantaġġi kbar f'mument fejn aħna qegħdin nippruvaw għanna nippruvaw niġbdu kemm jista' jkun investiment fl-Ewropa u attività ekonomika l-industrija finanzjarja għandha tkun regolata, għandha tkun kontrollata, iżda aħna nafu li għanna bżon ta' ambjent sod ħafna U din hija xi ħaġa importanti wkoll għall-ekonomiji. U aħna qegħdin nippruvaw insommu fil-fatt il-pożizzjoni li aħna diġà kellna. Issa dwar il-flessibilità possibbli tal-ISM u l-FSF aħna dejjem konna favuri li konna ktar flessibilità. Aħna xtaqna u koll li konna strumenti xirqa ħalli jkunu adattati wkoll għad-dinja illi qegħdin ngħixu fiha bħalissa bir-realtajiet tagħha kollha naturalment irridu jkollha kondizzjonijiet illi huma konvinċenti marbuta ma' dawn il-miżuri u dawn il kundizzjonijiet għandhom ikunu kontrollati mill-qrib aħna naturalment maħniex kontra eh, xiri fis-swieq primarji. Aħna naħsbu li jista' jkun hemm il-possibilità li nofru iktar garanzi, però għandna nkunu kemm jista' jkun flessibbli. Grazzi ħafna sta nixtieq nitlob l-Sinja Ferreira u l-Sur Bullman sabiex jistaqsam mistoqsijiet tagħhom. Grazzi ħafna. Sir President, jiena nemmen illi bħalissa intom supposta għandkom viżjoni iktar ċara ta' situazzjoni fi zona euro. U jiena tinħares ukoll il-proposta tiegħek ġifieri li kolli li kollna Ministru tal-Finanzi tal Ewropew. Jiena naħseb li issa li wasaltu fl-aħħar tal-mandat kom issa li wasal fl-ħar tal-mandat tiegħek huwa tajjeb li kollok din il vizjoni Jiena naħseb illi hemm daqsxejn ta' sbilanċ minħabba li jekk aħna nħarsu lura u nħarsu li l-evoluzzjoni u l-bidliet li seħħu dan l-aħħar, ma taħsibx li huwa importanti li aħna naraw jekk l-żona euro tista' tkompli tibqa' soda budget illi huwa l-istess illi l-Greċa kellha bżonn sabiex tibqa' soda fiż-żona euro, inti tkellimt fuq it-qabbil ta' żona euro ma' dollaru, però id-dollaru mhux qed jirriskja illi jitlef il-valur tiegħu. Jiena naħseb illi din il-kwistjoni tal-Eurobonds hija kwestjoni importanti jew lew ma taħsibx li wasal il-waqt li aħna jkollna soluzzjoni iktar strutturali li jkollna fond monetarju li jista' joffri rati ta' interess iktar baxxi u rati ta' maturità li huma aktar aċċessibbli. Jiena naħseb illi l-approċċ intergovernmentali mhuwiex l-aħjar. Mod aħna rridu fil-fatt narfu illi meta mbossa pajjiżi li qegħdin fl-istess żona monetarja, il-marġini li għandhom l-istati membri huma limitati wis minħabba il-problem li huma jridu jħabtu wiċċhom magħhom u dan li sabiex naħseb ukoll fi kwistjoni oħra. Il-kwistjoni ta' approċċ eh, globali li hija xi ħaġa li aħna nistgħu fil-fatt nsolvu meta nħedġu l-parteċipazzjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni f'dak li għandu x'jaqsam il-pakket ta' tmexxija ekonomika. L-Istati membri m'għandhomx lodda f'idejhom sabiex jagħmlu dawn il-bidliet minkejja għal fatt li huma jkunu jistgħu jindunaw b'dawn iż-bilanċi. Aħna nafu li fiż-żona euro llum il-ġurnata għandna lod għandna jkollna lodda li huma meħtieġa ħalli bekk nkun nistgħu jkollna rwol ta' tmexxija. Grazzi ħafna, is-Sur Bullman. Grazzi ħafna tal-intervent tijak u tal-mod ta' kif inti provajt meċċi din li naġlu ktar, pero nixtieq li surtu xej u iġab il-mistoqsija ta' sinjar Ferreira xan ejt tmur ħalli tattendi t-tim ta' negozjati fi trilogu. Grazzi ħafna Iva, aħna irridu nifukaw fuq l-iktar affarijiet importanti ġifiri it-tmexxija ta' zona ehm, euro u anka il-progress illi għandu jisir bħalissa ġifiri dwar dan il-punt aħna diġa edna xini l-pożizzjoni tagħna u naturalment aħna naħsbu illi nistgħu nqisu li jekk aħna m'għandniex ħanamlu dak li huwa possibbli jidher li illi fl-istorja ħajġi dikawna bħala nis li għadu wis um, lura, x'inhi l-pożizzjoni tal-Konsil ta' Tmexxija? Aħna nixtiequ li u dan il-font li huwa li ħajkun jiseja jessem l-qoddim dan huwa fond kbir ħafna u li għat huwa mamul sabiex nikkomplementaw ukoll il-komunità internazzjonali u aħna din nitolbu għal kem jista' jkun flessibilità fit-mixjiet ta' dan il-fond, sakemm ma jkollna naturalment kondizjoni ta' b'saħħitha ħafna. U jiena nixtieq ngħid ukoll li l-istituzzjoni li nisabu fiha bħalissa hija situazzjoni li diffiċli ħafna naturalment iżda dawk li jġibu ruhom sewwa bħalissa qegħdin situazzjoni differenti ħafna minn dawk li ma jġibu xruħom sewwa u dan huwa veru wkoll anke l-partijiet l-oħrajn madwar id-dinja din hija parti mis-sitwazzjoni u anke f'dak l għandu xaqsa mirrati ta' interess din hija xi ħaġa veru u hija vera wkoll għall potenzjal ta' tkabbir u għal ġdida ta' kontra l-qat, ġifieri hemm ċertu politika illi fil-fatt tista' toffri iktar il-premji u aħna nafu illi naturalment rridu inħedġu li nafu samħabba li nafu illi anka f'dak li għandu xaqsam il-prevenzjoni. Irridu noqogħdu attenti li ma nimxiex fid-direzzjoni żbaljata u rridu naraw ukoll x'huma l-indikaturi kompetittivi minħabba li dawn huma affarijiet importanti ħafna. Għal darbaħra naħseb li mistoqsijiet tiegħek huma irrelevanti ħafna però aħna nċtuqun nżommu pozizjoni pożizzjoni tagħna. Grazzi. Mr. Bullman, you are still? So, Bullman? Xorta waħda għandek mistoqsija? Iva, jiena l-aħħar kellim? Segu l-ordni tas-soltu għallura jekk dan huwa l-każ. Grazzi. Sur President, għatfa dal-mistoqsija pendenti tas sur Bald, su saqsik fuq l-Aġenziji ta' rating u jena nixtieq nkun naf, inti kemm inti sodisfat fuq l-implementazzjoni ta' leġislazzjoni fl-Unjoni Ewropea dwar l-Aġenziji ta' rating. Jekk inti taħsibx kif saqsik is-sur Bald dwar rating agencies, jekk dawn mhux ħajkollhom ma fimtunix sewwa, nista' nibda mill-bidu. Iva. Skużawni, kont qed nitkellem fil-mikrofonu li ma kienx mixew. Jiena nixtieq nieħu nistaqsik mistoqsija li saqsik is-sur Bad, kemm inti kuntent bl-implementazzjoni tal-leġislazzjoni kif inhi bħalissa dak li għandu x'jaqsam l-effett ta' distorzjoni tar rating agencies. Kif nistaw nagħmlu? Nistgħu naqsu l-influenza ta' dawn l agenziji tar rating u għanna forsi nistabilix rating agencies ġodda fl-Ewropa, għanna nagħmlu tnejn li huma għanna jkonna fattur ta' daqxin kontrollu u sorveljanza. Aħna tkellimna fuq l-istabilta tal-prezzijiet, aħna tkellimna wkoll fuq stati membri u nafu wkoll li aħna nixtiequ illi fil-fatt nżommu ma' dawn ir-rati ta' inflazzjoni. Inti fil-politika ekonomika tagħkom għandkom fil-fatt miżuri li tistgħu tipproponu għal pajjiż illi huwa pajjiż importanti fuq fu livell ekonomiku illi jibqa' dejjem taħt ir-rata tal-inflazzjoni kif dejjem għamel il-Bank Ċentrali Ewropew ningrazzjak. Thank you very much indeed. On your Grazzi ħafna l-ewwel mistoqsija. Kolli ngħid illi din hija kwistjoni li għadha miftuħa, kwistjoni importanti ħafna din kif qal is-Sur Balz eh, ukoll. Din hija kwistjoni importanti ħafna għaliex hemmhekk għandna kwistjoni problema dinjija. n nippruvaw naraw illi din l-attività tkun inqas proċiklika, inqas eh, oscillazzjonijiet f'dan il-qasam. U dana u kol jimxi u kol id-fit mal-credit rating agencies għalix għanna u kol influenza li juridna fil-passat li kienet proċiklika u l-rrid nirriflettu fuq dana kollha ħafna progress sar ikolli ngħid sabiex nevitaw konflitti ta' interess fiħdan l-istituzzjonijiet intejbu s-sorveljanza eh, xi ħaġa li qed issir madwar id-dinja fuq iż-żewġ tal-Atlantiku b'mod partikolari Imbagħad hemm il-problema wkoll ta' grupp eh, ta' istituzzjonijiet li fin-natura tagħhom jistgħu wkoll ikun proċikliku. Mbagħad għandna messaġġ ġenerali għall-investituri kollha dawk li parteċipaw fis-swieq illi huma jridu wkoll janalizzaw is-sitwazzjoni min-naħa tagħhom ta' l-istrumenti ta' fejn huma qegħdin jinvestu u dan sar mod partikolari meta r-regolaturi ippruvaw jifirdu ir-regoli ta' sorveljanza ġenerali minn dawk tal-credit rating agencies infushom nitfuna l naħar tal-Atlantiku. L-idea li nippromovu dawn l-aġenziji ġodda ta' credit rating din u kol hija kwissjoni miftuħa. Għax-xogħol għadu għaddej, ma rridux ngħidu li ma sar xejn iżda, ma rridux lanqas nissuġġerixxu li diġà wasalna f'livell sodisfaċenti. Naħseb din hija tweġiba tiegħi. Issa, minna l-oħra, jina nista nifhem b'mod impliċidu li ma pajjiż qed tirriferi għalih. Iżda fuq medda ta' żmien twil kull pajjiż din inċertu forsi każijiet eċċezzjonali jridu b'xi mod iduru man-norma inqas minn 2% jew rib 2% din hija l-medja illi mhix biss tħabbret minn qabel iżda ġiet konfermata mill-esperjenza u din għandha l-fiduċja tal-osservaturi u kol għal 10 snin li ġejjin. Il-Ġermanja kienet situazzjoni partikolari. Kella terġa' tikseb il-kompetitività ejja ma ninsewx illi fil-bidu il-Ġermanja kienet deficit meta bdejna bl-euro. Forsi din xi stramba l il-ġurnata ma kien il-każ. Is-settur pubbliku u dak privat kellhom u anki e, l-imsiba soċjali kellhom jagħmlu dak li kellhom jagħmlu biex jerġgħu jiksbu l-pożizzjoni tagħhom. U għalhekk l-affarijiet forsi mxew bil-mod ħafna minn dan l-aspett, il-riżultati iżda tistgħu tarawhom, prosperità hija preżenti, e, l-impigi, l-esportazzjonijiet, ġifieri dan huwa każ ċar fejn meta wieħed ovvjament jimxi bċertu għal, fl aħħar mill aħħar inti tikseb il-premju tiegħek iżda jiena qed nifhem milli jeħtieġ illi jkollna wkoll oxxillazzjoni madwar dak li għandu jkun il-medja għaż żona euro hekk kif seħħ ukoll fil-passat. Ejja ma ninsewx illi aħna kellna fl-ewwel 12 sena tal-euro r-riżultat eh, tajjeb speċjalment tal-Ġermanja minkejja iż-żida ta' vat 3% għax kellna 1.5% bħala medja madwar matul il-12 sena. F'dan mm, l-aħħar 50 sena qatt ma lħaqna dan il-livell. U allura eh, nittama li din tkun il-reġim normali permanenti li tkun ukoll il-medja għal stabilità prezzijiet għaż-żona euro. L-aħħar mistoqsija, is-surman mill-PPE. Grazzi ħafna, Sur President Trixie. Aħna nafu illi fil-kas ta' Frankfurt am Main aħna kellna stampa sabiħa ħafna eh, minħabba il-tournament tal-futbol tan-nisa u eh, naħseb illi fil-fatt aħna naħseb diġà qed eh, nħossu il-firda minn miegħek u qed nħossu id-dispieċir kbir u naħseb li vera xaraqlek illi jingħatalek dan il-premju. Dwar il-proposta tas-Sur Mario Draghi aħna ħallilna impressjoni tajba ħafna anka fil-kumitat ta' likon. Jiena naħseb li anka f'dak li għandu xaqsam din il-pakket ta' għajnuna, din hija xi ħaġa importanti ħafna u jekk aħna għanna nitkellmu fuq is-sigurtà wkoll u dwar il-parteċipazzjoni tal- settur privat ukoll aħna rridu naraw li dan ħajkun ukoll kwestjoni ta' kontroversja l-iktar ħaġa li t-interessani jadwar dwar il-taxxa ta' transazzjonijiet finanzjarji, inti taħseb li minħabba minkejja il-fatt li huwa diffiċli sabiex nimplementaw din il-miżura. Taħseb li din hija miżura tajba u leġitma inti taħseb li hemm xi differenzi naturalment li mbagħad jgħidu nara wara nindunaw li forsi kien hemm daqsxejn ta' orjentazzjoni differenti jiena nixtieq nirringrazzja kun jgħidlek proset sabiex ta' xogħol kollu tiegħek, iżda xorta waħda ħajk, di mux l-ħar darba ħanara, u minħabba li ħajkun opportunita uħra sabiex nejdu l-ek proset. Grazie ħafna, xtaqt najt biss li jem Zewġ kommenti u tliet kummenti nixtaq nagħmel. L-ewwel net nifhem. Din hija xi ħaġa attraenti għall Ewropa u għal ħafna osservaturi. Din ġiet introdotta bħala konċett mill professur Tobin illi huwa spert dan qasam Huwa qal illi mhux neċessarjament Ehm, jisegwi kieku l il-ġurnata din it-taxxa iżda fl-istess waqt irridu wkoll nikkonsidraw din is-sitwazzjoni. Jekk aħna maħniex sodisfatti bil-ħidma ġenerali ta' sistema finanzjarja, allura jaħġa sewwa illi aħna b'xi mod inxeklu l-andament tal-affarijiet li huwa parti mill-kunċett. Jekk dana kollu mbagħad ma jaħdimx kif suppost, allura nistaw nattakkaw dak li mhux qed jaħdem sewwa. Mbagħad e, eh, ovvjament wieħed irid ovvjament jara kif l-affarijiet jimxu aħjar u mingħajr problemi. Kwistjoni oħra li diġà semmejt hija kwistjoni ta' kompetittività. Hemmhekk hemm kwistjoni tanġibli jekk mill-ġdid ċertu transazzjonijiet huma meqjusa aktar għolja eh, fl-Ewropa milli mill-kumplament tad-dinja, allura sejrin f'dawn l-inħawi l-oħra tad-dinja. Nistgħu naraw kif is-suq dinji tal-Eurobonds eh, ċaqlaq minn New York għal Londra, għaliex? Kien hemm taxxa li kienet qed iżid il-prezz ta' transazzjoni f'New York. U allura din hija xi reali, kwistjonijiet reali dawn. Kan aħna nagħmlu xi ħaġa li mhijiex organizzat fuq livell dinji. U jiena ngħid li preżentament fid-dinja li hija globalizzata mill-ġdid u fejn għandna wkoll il dinja emerġenti wkoll tissib posta għadna najdu d-dinja emerġenti iżda ċertu każijiet meta jina nsinsab dawn il-pajjiżi jiena tassew inħoss li huma soċjetajiet ferm aktar onja, ekonomiji ferm aktar onja mill-Ewropa tal-Punent jew l-Ewropa kollha kemmu. Ġifiri, tassaw ninsabu f'dinja li qiegħda eh, ġeddet U allura jiena nitlob għal prudenza qabel ma nintroduċu xi ħaġa li mhijiex Eh, ta' livell dinji bħalissa. Tafu l-pozizjoni tagħna bħalissa. Eh, jiddispjaċini li minix miexi fid-direzzjoni li inti suġġerejt għaliex dejjem għed nisma' aktar u aktar li jirdu nagħmlu xi ħaġa, iżda huwa dmir tagħna mhux biss dan is-settur illi ejja l-istampa kollha kemm hi. Ejja niżguraw ruħna illi ma nagħmlux xi ħaġa li mbagħad nistgħu bximot mod fil-ġejjieni. Grazzi ħafna Grazzi President. Għal dejjem, aħna nirringrazzjawk għal partiċipazzjoni tiegħek f'dan is-smieħ. Jiena nawguralek sajf mill-isbaħ, sajf tranquil. Jiena xtaqt infakkarkom illi forsi kien ferm eħfef illi nsolvu l-problema ta' pajjiżi problemi finanzjari meta kell inti qed taħdem fuq ċertu ftehimiet kontet niftakar dwar negozjati bej Rumanija u il-ftejim tal-1992 u 93 meta kienem u koll skedar mill-ġdid ta' d-dejn. Grazzi ħafna mill-ġdid. Tassew napprezzaw ħafna dak li inti wettaqt għall-Unjoni Ewropea, għaż-Żona Ewropea u anki u uh, koll soluzzjonijiet globali tal-problemi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lill-interpreti wkoll. Next meeting is Monday, 7 p.m. in Strasbourg.